il-President tal-Kunsell Ewropew Donald Tusk għandek il-kelma, Sur Tusk. Danke. Grazzi. President, membri tal-Parlament Ewropew. L-aħħar Kunsell Ewropew kien diffiċli fit-terminu tiegħi u anke aħna sibna soluzzjoni komuni il-realtà ta' żmien qiegħed quddiemna minħabba referendum dwar jekk jibqgħux membru tal-Unjoni Ewropea jew le. In-nies tar-Renju Unit jistgħu jiddeċidu huma biss jekk jibqgħux. Min-naħa tagħna aħna stajna li stajna nagħmlu ftehim ġdid għar-Renju Unit fih dan l-Unjoni Ewropea u dak li għamilna it-28 stat membru ta' gvern b'mod unanimu qablu fuq eh, eh, fuq eh, bil li huwa vinkulanti legalment ukoll f'dak li għandu xaqsam ma' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit konformi ma' trattati u ma jistax jiġi annullat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja imma jidħol fis seħħ biss jekk in-nies tar-Renju Unit jivvotaw li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea jekk jivvotaw li jitilqu ovvjament il-ftehim jaqa' Aħna ftemna li namlu da kollu b'mod illi ma jgħamilxkom ma jkompromettix il-valuri il fundamentali tal-Unjoni Ewropea bħal moviment ta' bħal prinċipju ta' moviment ħieles u l-prinċipju ta' diskriminazzjoni u l-iżvilupp ta' tal-aqda monetarja u ekonomika. Kieku kelli xi dubji dwar dan jiena qatt ma kont nipproponi ftejn bħal dan minkejja ħafna diffikultajiet il-mexxejja ma marrux l-lin mill-mejda tan negozjati għaxan għakon sew fuq xem fin-nofs li nżommu il renju Unit fl-Unjoni Ewropea u nżommu sħiħa l-ġeopolitika Ewropea. Hawnhekk nixtieq nesprimi ringrazzjament eh, sinċir li President Juncker u t-tim tiegħu kollu li magħhom aħna ħdimna spalla ma spalla fil-proċess kollu. Nixtieq ringrazzja in-negozjaturi tal-Parlament Ewropew li kienu imdaħla fin-negozjati u kienu verament effettivi biex aħna nħorġu bil-miri tagħna jiena nemmen verament illi għanna bżon dan u, biex ninvolvu b'mod sħiħ il-Parlament Ewropew f'dal proċess dejjem niftakar eh, taħdidiet eh, kruċjali mal-President Schulz, mal-mexej il-grupp leader Hoxtat u kollegi oħra. U grazzi għalikom illi dan il-ftejim għamila possibli għalina li nikkonsidraw l-interessi tal-Unjoni kollha kemmi Minajr il-għajnuna ta'kom dal-ftejim ma kienx ikun possibli. Grazzi ħafna il-Parlament Ewropew, anzi l-Unjoni Ewropea, ħat rispetta il-deċizjoni tan nies tar renju Unit. Jekk il-maġġoranza tagħhom jivutaw li joħorġu mill-Unjoni Ewropea dik tkun id-deċiżjoni. Tibdel l-Unjon l-Ewropa għal dejjem u tkun bidla għallar. Ovvjament din hija l-opinjoni personali tiegħi qed jgħid il-kelliem il-Prim Ministru Cameron qal fil-House of Commons nhar it-tnej illi issa mhuwiex iż-żmien illi naqsmu l-punent jien ma nistax naqbel iżjed miegħu. And this is why I... U għal din ir-raġuni li għamilt l-almutijaj li ma nħallix li dan isir. Minna ħal oħra jekk ir-Renju Unit jiddeċidi li jibqa' nittama li dal-Parlament ukoll jassigura illi l ftajim li ġi maqbul jiġi trasformat f'leġislazzjoni neċessarja li tidħol fis-seħħ. Eżis membri parlamentari. Nixtieq induri sa fuq il-kriżi tal-migrazzjoni il-mexxejja din ftemu illi il-Joint Action Plan ma' Turkija tibqa' priorità u għanna namlu l-almutana biex dal-pjantazzjoni jirnexxi fl-aħħar ta' ġurnata ta' nifisser li n-numri għolja li bqa'anna qoddimna irridu jinżlu. U malajr irid isir dan. Din ir-raġuni wkoll li xaħna ddeċidejna li norganizzaw laqa speċjali fis-7 ta' Marzu mat-Turkija Id-diskussjoni fost il-mexxejja kienet li nibnu konsens fil-kriżi biex namlu dan l-ewwel rridu nevitaw illi joqgħod ikollna ħafna pjanijiet A, B u C. Ma jagħmilx sens għax joħloq biss diviżjonijiet fil dan l-Ewropa minar ma jġibna viċin lebda soluzzjoni minn flok, aħna bżonn inħarsu għal sintesi ta' approċċi differenti memx alternattiva għal pjan sħiħ olistiku t-tieni. Tweġiba Ewropea mhux biss fuq deċiżjonijiet li jittieħdu fi Brussell, hija wkoll u iktar minn dan fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-bliet kapitali. Irridu naċċettawa din, imma fl-istess ħin għanna nfittxu l-intejbu il-koordinament ta' dawk id-deċiżjonijiet l-Unjoni Ewropea edem mal kolħat keminna kollha kemm aħna u fl-aħħar irridu nirrispettaw ir-regoli u l-reliġijiet li aħna l-koll adottajna flimkien. Dan għandu x'jaqsam kemm mad-deċiżjonijiet ta' rilokazzjoni kif ukoll u l-ħtieġa li gradwalment immorru lura l-sitwazzjoni fejn il-membri kollha tal-erja Schengen japplikaw bisħiħ il-kodiċi tal-frontiera Schengen. M'hemmx dubju li għandna bżonn nirristawraw Schengen ħajntefqu l-flus, ħafna ħin u sforz politiku. Se jkun hemm pajjiżi li forsi ma jkunux jistgħu jiffaċċjaw din l-isfida. Imma l-Ewropa tkun hemm biex tgħinhom. Għanna bżonn investu fi Schengen, mhux fil-waqat ta' Schengen. Il-futur ta' Schengen ħajkun wieħed mill-kwistjonijiet l-iktar importanti li ħan niddiskutu fis-7 ta' Marzu mill-mexxejja. Separentament hemm l-ħtieġa wkoll li nżommu għajnuna umanitarja tibqa' sejra fis-Sirja u fir-reġjun tas-Sirja u u aħna kuntenti bil-konferenza ta' Londra fej żewġ terzi mill-wedjiet mill-pledges ġew mill-Ewropa. Mexxejja wedu li jaġixxu malajr biex il-biljuni ta' 3.3 mill-biljuni flus pleġjati u imweda fl-2016 biex jgħinu koll il-refugjati fit-Turkija. Di mhix responsabilta biss tal-Unjoni Ewropea u ħankompli nitlob biex ikun hemm tweġiba globali fil-laqat internazzjonali ktar ta' li għanna dis-sena. Fl-axħar jina nixtieq nispiċċa b'talba, b'karba biex l-isforzi tagħna jibqgħu għaddejjin. Ma nistgħux sempliċement noqogħdu nistennew u naraw. Tħalna fi żmien l-iktar perikolus fl-istorja tal-Ewropa. Jiena inserraħ fuq l-appoġġ minn tagħkom. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Ratspräsident. Das Wort hat jetzt. Grazzi ħafna, Sur President tal-Kunsill Ewropew. President tal-Komissjoni, President Juncker, naddi l-kelma lilek. Sur President, aħna kellna dibattitu mal-ħbib Ingliżi tagħna li kien eh, dibattitu diffiċli, ħin il-negozjati kienu ibsa u twal, imma fl-aħħar mill-aħħar u rejna fl-imkien 27 stat membru Renju Unit li l-Ewropa hija kapaċi tieħu ċertu deċiżjonijiet anka jekk il-sitwazzjoni li tinsab fiha hija diffiċli. Għalhekk nixtieq nagħti ġi hawnhekk lill President Tusk li bċertu kalma u b'mod effettiv għen lill-Kummissjoni sabiex tikkonkludi d-dibattitu bċertu eleganza, kapaċità u nixtieq Naddi l-istess komplimenti lil president Schulz u l xerpas tal-Parlament Ewropew li minajrom, minajr l-ispirazzjoni tagħhom, ir-riżultat ma kienx ikun dak li kien. Aħna ksibna ftehim mar-Renju Unit, il-Prim Ministru tar-Renju Unit ħa dak kollu li seta u ħa l-aktar li seta jieħu u il-kapijiet ta' stat ta' gvernijiet offrew dak kollu li setaw Għalhekk il-ftehim huwa ġust, bilanċat u jikkonforma mal-prinċipji tal-Unjoni Ewropea u jikkunsidra wkoll it-ħassib, ix-xewqat u anke s-suġġerimenti tar-Renju Unit. Għalhekk jiena naħseb li l poplu tar-Renju Unit li tul l-istorja rew il-lerf u l-kuraġġ tagħhom kemm il-darba ħajajdu iva għall-arranġamenti li wasalna għalihom. Il-Kummissjoni minn dakinhar li il-poplu tar-Renju Unit japprovaw dawk l-arranġamenti ħajati tekst leġislativi l parlament u l-Kunsil, partikolarment dwar l-aspetti soċjali, u il-ftejm li irnexxinna naslu għalih mar-Renju Unit. Mela f'dan l-istadju, proposti leġislativi mill-Kummissjoni ħad jaslu l-kom e kif jiġu ippreżentati bil-Ġermaniż. Ovvjament aħna ħarisna lejn il-kwistjonijiet tal-ti il-Kunsill konferma dak li l-Kunsill kien iddeċieda fi prinċipju fil-passat u issa hija kwistjoni li nassiguraw li id-deċiżjonijiet jiġu implementati kif suppost. Għalhekk, fis-7 ta' Marzu ħajkun hemm dan il-Kunsill li ħajsir mhux biss mal-kollegi Torok imma wkoll ma' 28 stat membru biex naraw modi kif aħna nistgħu napplikaw kemm jista' jkun malajr il-protokoll ta' Schengen. Il-Kunsill Ewropew għamilha ċara li huwa biss approċċ Ewropew għal problema tar rifuġati ħadd tkun tista' tilħaq lan tagħna. u jekk nimxu dim mod nazzjonali ma jippermettinniex nagħmlu dan bħalissa l-Kummissjoni tinsab f'tilwima mal-Awstrija. Jiena nista' ngħid li l-Awstrija pajjiż li waqrib qalbi m'għandux jara din bħala azzjoni kontrija. Jina dejjem nistaġeb għall isforzi li għamlu l-Awstrija fuq ir-rifuġjati fi snin riċenti fejn issa qegħdin ippruvaw flimkien mal-kollegi tal-Awstrija li nindirizzaw din il-kwistjoni u jina nittama li ikonna suċċess. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna fisem il-grupp tal-PPE, is-Sur Weber. Sur President, kollegi. F'liema sitwazzjoni tinsab l-Ewropa bħalissa? Għanna gwerra fl-Ukrajina, fis-Sirja, fil-Libja. Għanna lil Putin li huwa ġar imperialistu aggressiv. Għanna situazzjoni fl-Ewropa fejn ħafna nies ifittxu l-impjiegi u l-prosperità. Jekk tara s-sitwazzjoni fl-Ewropa tista' tara li hija diffiċli ħafna. U fl-aħħar Kunsill Ewropew Kien diffiċli ħafna naraw kif il-benefiċi tal-benessri u nkella l-interessi tal- ta' City of London jistaw jitpoġġew fuq il uċċata ta' l-prioritajiet tal-agenda tal-Kunsill Ewropew. Mistoqsija tiegħi hija dan huma dawn huma l-prioritajiet għandna nikkunsidrawhom bħala il-prioritajiet, imma il-kwistjoni tar-Renju Unit stress qed madwar il-mejda u kellha niddiskutuha ir-Renju Unit kellhom ċertu talbiet u rekwiżiti u huwa tajjeb li nixxilna naslu għal ftehim. Issa għandna ftehim qudiemna u nistgħu nappoġġaw. David Cameron ippreżenta l-punti tiegħu ġila tal-jom u nixilu jekseb mm, riżultat pożittiv għaċ-ċittadini tar-Renju Unit. Aħna bħala PPE nappoġġaw il-qalba tal-ftehim u dak li huwa ċar huwa li jekk il-poplu tar-Renju Unit jażlu li jibqgħu feħdan l-Unjoni Ewropea, hemmhekk ħajsibu imsieħeb ġust fil-PPE, fil-implementazzjoni ta' dawk il-miri. Issa ħaġa li rridu nagħmluha ċara hija li dan il-ftehim għandu jiġi rispettat. Jekk in-nies qed jintqalu fir-Renju Unit li jekk jgħidu le u ma ħajjiksbu ftehim aħjar, irridu namlu ċara li le mhux il-każ, il-ftehim li għandkom qudiemkom huwa il-ftehim il ftehim li huwa disponibbli. Dak l-unika wieħed u mhux ħajkun hemm negozjati wara. Kollegi, issa diskussjoni fidejn il-poplu tar renju Unit. Issa huwa importanti li niċċaraw il-veritajiet li huma. Nigel Farage qal li renju Unit jistgħu eh, ikollhom e, prestazzjoni ħafna ħjar jekk ma jkunux parti mill-Unjoni Ewropea Mela għalfej l-Ewropa tikber brata ta' 6% minkejja li qiegħda fl-Ewropa. U għalfej eh, l-Indja u l-Stati Uniti qed jitolbu l eh, Renju Unit li jibqaw fl-Unjoni Ewropea xaħjar għalihom għal-kummerċ tagħhom. Nigel Farage għal jem eluf ta' ġellida baranin li qed jitħlu fl-Unjoni Ewropea minħabba eh, Schengen u il-mexxejja militari tkellmu kontra li r-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Nigel Farage qed jipprova eh, ibella ċertu gidbiet lil poplu tar-Renju Unit qed jistenna bil-ħerqa li r-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea waqta u min qed jistenna bil ħarqa wkoll l-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea Vladimir Putin għaliex irid ikisser l-Unjoni Ewropea sabiex ikunu jistgħu jidħlu aħjar huma u hemm bżonn li nwaqfuhom ma' nipperek għalhekk aħna nixtiequ ngħidu lil poplu tar-Renju Unit ejja nagħmlu l-affarijiet flimkien. Aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet inċerti u żminijiet ta' inċertezzi għalhekk hemm bżonn li nkunu ninżaw moħħna. Jekk l-Ewropa tkun mifruda tkun aktar dajfa u tkun dajfa ċertament meta tiġi biex tindirizza dawn id-diffikultajiet kollha. Aħna qed nittamaw li ċ-ċittadini tar-Renju Unit ħajindirizzaw dawn il-problemi flimkien magħna fil-ġejjieni. Issa dwar il-migrazzjoni. Il-President tal-Kummissjoni qal li d-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Kunsill ġew diġà konfermati tajjeb wisq, iżda sfortunatament għatem ħafna egotizmu nazzjonali u ħafna eh, politika partiġana. U rritnajt bot espliċitu. Jekk tħares lejn affarijiet minn perspettiva pożittiva tista' tara li hemm impenn ċar li aħna rridu nassiguraw il-frontieri tal-Ewropa, irridu nappoġġaw l-impenji tagħna minn dik id-direzzjoni il-persur qegħdin jaħarbu mill-bombi minn Faleppo anka l-bombi Russi, Mannix ninsewhom, mannix nabbandonawom fuq il-frontiera torka. Għalhekk aħna tlabna li torok sabiex jiftħu il-frontiera u fl-istess ħin iżda rridu nirregolaw l-affarijiet li qegħdin jiġru fil-frontiera Griega wkoll. Għall approċċ umanitarju, il kontinentana jrid jaħdem kif suppost u hemm bżonn naħdmu flimkien minnaħa nagħmlu sikurtà fil-frontieri, ma fl-istess ħin rridu nuru li aħna lesti nikkoperaw. Issa biżejjed paroli hemm bżonn li nibdew naġixxu. U biex nagħlaq sur President xtaqt ngħid Li fundazzjoni riċentement ħarġet studju publikat fl-Europa li jitlob l nies mhux il-politiċi l-opinjoni tagħhom fuq ċertu affarijiet u kien hemm żewġ mistoqsijiet. U r-riżultati kienu li 79% tal-persuni fl-Ewropa jixtiequ li aħna nżommu l-libertà tal-ivvjaġġar. Anka 60% tal-ċittadini tar-Renju Unit u 69% tal-persuni ġbir maġġoranza kbira irridu li aħna nejnu l refuġjati sabiex insolvu din il-problema tar-refuġjati. U kultant il-poplu jafqa aktar mill-li jafu l-politiċi. Grazzi. Mela, Sur Carver jixtieq saqsik mistoqsija taċċetta? Sur Carver. Grazzi ħafna Sur Weber. Nixtieqek tirrepeti dak li għadek kifet. Inti qed li ir-rinegozjati li il-negozjati li jett li saru u mal aħħar wahda, hemm xi nies fir-Renju Unit li qed jagħtu l-impressjoni l-elettorat tar renju Unit li ħajkun hemm ir-referendum. U mbagħad jiġu lura u jkunaw negozjati mill-ġdid. Aċċarezza tista' tikkonferma lil poplu tar renju Unit li m'hemmx rinegozjati, il negozjati saru u mhux ħajsiru aktar wara referendum. Grazzi. Jekk għandek bżonn kjarifika ta' dak li jiena għadni kifet, jiena ovvjament lest li nagħmel dan. Il-proposta hemm qiegħda, qiegħda fuq il-mejda dik hija l-offerta minn kull naħa huwa kompromess il-partijiet kollha arbu lejn il-pozizjoni tal-oħrajn. Dak huwa kompromess, dak huwa dak li rridu nqisu. Iż-żewġ naħat eh, għamlu kompromess u għaftejn tajjeb hija l-offerta li l-Ewropa tagħmel il-poplu tar-Renju Unit, aħna nittamaw li Cameron u daw kollha favur jistgħu jikkonvinċu lil poplu tar-Renju Unit li jaċċettaw. Jekk jgħidu le, le, mhux ħajkun hemm iżjed negozjati, grazzi. Grazzi ħafna, issa fisem l-SMD is-Sur Pittella. Mela jena nishtiq najda mod ċar fisim il-grupp tijaj. Ir-Renju Unit irrit jibqa fl-Unjoni Ewropea. Mux biss għal raġunijiet ta' konvenjenza, aħna il-koll nafu li jekk ikonna Brexit ħajkunu edin jaqbżu fid-dlam u l-konsegwenza ħajkunu dizastru. l ewwel net għal-poplu tar-Renju Unit innifsu. Imma l-Ewropa mhuwiex żwieġ ta' konvenjenza, Ir-Renju Unit, fl-opinjoni tagħna, jrid jibqa' fl-Unjoni Ewropea għaliex huwa parti mill-Ewropa. Aħna bħal Renju Unit għanna storja u kultura komuni bejnietna u minar Londra, minar ir-Renju Unit, l-Ewropa ma tkunx l-istess, ma tibqax l-istess. Għalek, tajje proset għalftejn ta' nar il-ġimma, nixtieq ngħid proset li daw kollha li pparteċipaw il-President Schulz, il-President Juncker, Sherpas, il-ħbib tal-Kunsill. Iżda, bl-istess mod ċar irid inżid li aħna maħniex ħanaċċettaw li jużawna bħala ostaċ e, minħabba il-bilanċu taħwit intern tal-Partit Konservattiv. Miex aċċettabli li waqt li l-Ewropa tgħaddi mill-ar kriżi ta' żmiena għattaw ġimat jiddiskutu kif għandhom isiru il-votazzjonijiet fil-Kunsil jew inkella dispożizzjonijiet tal-Banking Union il ftejn ta' nhar il-ġimgħa wera li minn perspettiva legali il-prinċipju ta' ċirkolazzjoni ħilsa ta' ċittadini mhux ħadd intmess. Tajjeb, ħadd nota ta' dan. Iżda minix konvint minn aspett wieħed l-aspett soċjali. Ejja nimmaġinaw żewġ żgħażagħ. It-tnejn li huma Ewropej li qed jagħmlu l-istess xogħol. Hemm riskju li wieħed minnhom sempliċement għaliex mhuwiex ċittadin tar-Renju Unit ikollu inqas drittijiet mill-ieħor. Din hija diskriminazzjoni. Anka jekk jiena nittama u nawgura li tmeruni fuq din li il-proposti juri juru li m'għandix raġun Iġri proposti li il-Komissjoni ħat prezenta wara il-riżultat tar-referendum. Għalina hemm ċertu jeżistu ċertu prinċipi, ċertu affarijiet li jinoqdu attenti għalihom għax inkella ħankunu qegħdin nirriskjaw xok kbir. Uħed minn dawn il-prinċipji huwa li m'hemmx distinzjoni fuq il-livell ta' drittijiet bejn iċ-ċittadini differenti ta' l-Unjoni. Aħna ħan iġġieldu sabiex ir-Renju Unit jibqa' magħna u għetnajt ngħid dan bl-ikbar rispett għaċ-ċittadini tar-Renju Unit. Għax huwa fidejhom biss din l-għażla u jien qed ngħid dan bl-ikbar rispett. Intom kontu l-protagonisti tad-dinja ir-Renju Unit kien għattur fid-dinja għal paċi u għad-demokrazija. Dawn il-valuri huma parti mid-DNA tar-Renju Unit. Mela nimuwa l-aħjar post biex nuru dawn il-valuri u dawn il-prinċipi jekk mhux propju fl-Unjoni Ewropea. Flimkien, flimkien aħna nistgħu nagħtu xhieda u nirbħu l-isfidi fid-dinja u fiż-żmien, fiż-żmien tal-biża ta' teddidiet waqt il-globalizzazzjoni, il- ma nkunu waħedna. Jekk nkunu flimkien din tatina s-saħħa kbira. Grazzi ħafna, Sur Pittella. Is-Sur Batten jixtieq jistaqsik mistoqsija. Iva. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Sur Pittella. Issa jien għandi bżon kjarifika li xina smajt dak li qed inti. U jekk fimt sew, inti issa kettejt li ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni fi drittijiet soċjali. Issa, anka jekk il-ftejn forsi e, u kien naqra fjak, jgħid li għal ċertu perjodu aħna nistgħu inħalsu e, in-nies il-benefiċċju tat-tfal tarrata f'pajjiżhom u mhux f'pajjiżna, ġifieri din hija diskriminazzjoni. Issa inti qed xi ħaġa fuq il-linja ta' irridu naraw x'jiġri meta l-leġiżlazzjoni mbagħad il-Parlament Inta tajt li din il-leġizlazzjoni tista' tkun differenti mill-ftehim u li l-ftehim jista' jinbidel? Jew inkella hemm ma ta' qabel qalu li ma jinbidilx, ma jistax jinbidel. inta tajt li l-Parlament jista' jbidlu jekk irid u ħajamela, ħajbiddilha. Inti membru parlamentari Ewropew taf daqsi jew għal għandek taf x'inhuma il-proċeduri jiena min qed nivvinta xejn. Aħna nittamaw li ir-Renju Unit ħajvota biex iżommu ir-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Hemmhekk f'dak il-mument il-Kummissjoni Ewropea mbagħad trid tippreżenta lil Parlament li huwa il-kolleġislatur il-miżuri ta' implementazzjoni. Mbagħad f'dak il-mument aħna nkunu nistgħu niżaminawhom u niddiskutuhom. L-ebda parlament fid-dinja ħieles u autonomu ma jista' jantiċipa riżultat fuq xi ħaġa li għadu ma jafx. Meta ħajkun hemm il-miżuri aħna ħaneżaminawhom. Is-spirtu tagħna huwa kostruttiv, aħna rridu li bkull mod ir-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur Pitella. Issa fisem li sijar is-Sur Fox. Grazie ħafna, Sur President. Mela, il li jintlaħa il-ġimma li għaddiet iġġilidna għalih minn kull naħa. Kien hemm ħafna pajjiżi kellhom tħassib u oġġezzjonijiet iżda jien kuntent li irnexxinna nelbu dawn l-ostakli. U dan permezz anka tar-rieda tajba, <laughs> blues ħafna ħelu u anka umbat fl-aħħar mill-aħħar żjara biex nixtru iċ ċips fi Plas Ġurdan. Aħna assukurajna l-status speċjali tar-Renju Unit pala pajis li qatt maħna ħanitlu fl-euro u qatt maħna naqdu ma' Schengen bħala pajjiż li ma jridx ikun parti mill mill-makkinarju tal-proġett Ewropew. Ewropa fejn ir-Renju Unit xorta waħda jkollha rwol attiv fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma tiffaċċa diskriminazzjoni f'ċertu oqsma fejn tixtieq iżomm il-kontroll nazzjonali. Il-grupp tal-ICR jilqa dan il-ftejn. Issa fidejn il-poplu tar Unit biex jiddeċidu huma fuq dawn it-termini l-ġodda, sinjuri. Jiena ħankun qed nappoġġa il-kampanja sabiex nibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Easy, gentlemen. Ikkalmaw ftit, jgħid il-kellim. Jien il-ħsib tiegħi huma daw. Il-rikupru ekonomiku tar-Renju Unit kemm huwa tajjeb għadu fraġli u mhux ħan irriskjah billi naqlana minn ġo suq waħdini, imma jinnemmen ukoll il 20 tiegħi ikunu aktar siguri u anka il-pajjiż tiegħi jkun aktar sigur jekk inkomplu l-kooperazzjoni tagħna mal-imsieħba Ewropej. Huma nies hemm emnis tajbin ta' opinjoni tajba li ma jaqblux miegħi jina nirrispetta d-deċiżjoni tagħhom jekk il-poplu tar-Renju Unit jiddeċidi li jitlaq, irridu nirrispettaw dik id-deċiżjoni u nagħmluha naraw li taħdem sew. Iżda hemm persuni oħra f'din il-Kamra li ma jirrispettawx l-opinjoni ta' ħaddieħor qed nisimgħuhom illum jisuffjattjaw warajja dawn huma kontra l-Unjoni Ewropea u jiena naħseb li din hija xi ħaġa stupida u tagħmel hija offensiva għal dawk li jgħixu taħt il-komuniżmu. Għaliex, b'differenza tal-Unjoni Sovjetika, kull pajjiż huwa ħieles li jitlaq minn din l-Unjoni. Sur Farage, dan hija rieda tal-poplu sovran Li inti tkun membru tal-Unjoni Ewropea hija għażla u l-Partit Konservattiv ħajrispetta dik l-għażla. Għalhekk, Sur President, il-votanti fir-Renju Unit ħajeżerċitaw is-sovranità tagħhom huma ħajiddeċiedu jekk jibqgħux jew le fl-Unjoni Ewropea. U fir-Renju Unit issa nistgħu inħarsu l-qudiem lej dibattiti twal fuq dan is-suġġett għal erba' xhur li ġejjin. Issa, minnaħa tal-Unjoni Ewropea ċi tiffoka fuq il-kriżi ta' migrazzjoni li qiegħda tiffaċċa. Il-Prim Ministru tal-Olanda qal li għandna minn 6 sa 8 ġimgħat biex insalvaw Schengen. U għal dan ħames ġimgħat ilu. F'din il-Kamra isna ma rridux naċċettaw li il-kriżi tal-immigranti tħarxet meta il-Kanċellier Merkel qalet li m'għandix limiti fuq in-nies li jieħdu għaliex eh, b'mod unilaterali ddefinixxiet regoli Ewropej. U immaġna, aħsbu ftit in-nies qed jaslu bla xkiel u f'ċertu pajjiżi bħall-Ungerija meta dawn japplikaw ir-regoli u jiddefendu l-frontiera ta' Schengen daw jiġu ikkritikati u meta pajjiżi oħra jiksru ir-regoli eh, dawk inċabxpulhom aħna ma nistawx nibdew insolvu din il-kriżi sakemm ma nsaħħux ir-regoli li nsabu fil-post biex inħarsu il-frontieri esterni ta' Schengen biex nifokaw fuq il-bażiċċi ta' l-proċessar, id-detenzjoni u r-ritorni. U nevitaw li dawk li qegħdin l-azil u migranti ekonomiċi li jiċċalu fl-Unjoni Ewropea kif iridu huma hemm bżonn ta' azzjoni maquda biex intemmu il-konflitt fis sirja Irridu nagħtu priorità li dawk ir-refuġati li diġà jinsabu fil-kampijiet fil-Lebanon, fil-Libano, fil-Ġordan, fit-Turkija, flimkien ma' għajnuna umanitarja u nofrulhom rifuġju. Mhux ħaġa perversa li l-Unjoni Ewropea tagħti priorità lil dawk li jaqsmu leġew u mhux lil dawk li diġà huma klassifikati bħala refuġati mill-ġustusk. Jiena nirrakkomanda li għas li jmiss inti torna ħafna u ħafna chips u tgħid lill-mexxejja Ewropej sabiex jibdew ixqamru l-kmim u jibdew jaħdmu. Grazzi. Herr Fox, ich habe eine Frage des Herrn Abgeordneten Corbett. Sir Fox, mistoqsija minn għandi Sir Colbert. Jiena gost illi s-Sur Fox issa huwa favur il-kampanja li biex nibqaw biex jibqaw fl-Unjoni Ewropea nafu li il-partit eh, huwa maqsum fuq din il-kwistjoni. Nixtieq insaqsi mill-20 MP konservattiv. Kemm minnkom ħatimxu mal-mexxej tal-partit biex nibqaw fl-Unjoni Ewropea u kemm ħajkunu qegħdin jikkampanjaw mal-UKIP biex joħorġu il-barra mill-Unjoni Ewropea. Well, Mr. President, I... Sir President, nasab jekk is-Sur Colbert u daqshekk interessat fl-opinjonijiet tal-kollegi tiegħi, messu jisaqsi lilhom mhux. Das Wort hat jetzt für die liberale Fraktion der Verhofstadt. Grazie ħafna. Issa al Grupp Liberali, Sur Verhofstadt. Kienet mistoqsija interessanti minnant Sir Colbert. Is-Sur Sur Verhofstadt, is-Sinjura Gollard li ju kol kella mistoqsija, jew point of order. Iva, Sur President, safenna fien dan huwa l-Parlament Ewropew u meta tieħu l-Blue Cards, Jina kontili jirprovan nxejjer il-blue card tiegħi. Kont qed tfittex il-mistoqsijiet Ingliżi. Jiena nixtieq nressaq mistoqsija l Sir Fox jekk ma jimportax. Grazzi, Sinjura Gollard. Ir-regola hija li l-karta l-blu ma tiddependix minn nazzjonalità. Skont min jolli l-ewwel u sofenna fien tajt il-karta l-blu skont min jollija l-ewwel. Is-sur minn ukoll kien għamel sinjal qabel. Ekku huwa l-każ għalfejn qed tgħid kontrarju. Il-kollegi warajja rawa u jistaw jaraw daqskem tista tara inti. Kiko għolejt idejk l-ewwel ovvjament konna natu l-karta l-blu lilek. Issa, naddu għassur Verhofstadt. Mela, inkompli fuq il-mistoqsija ta' Sinjor Gular u Sur Colbert. Xtaqt insaqsi, Sur Fox? Għalfej titkellem inti u mux Sur Kamal. Jien naħseb għandu ċertu dubi u għadu ma jafxu zat se jagħmel. U naħseb din tkun eh, tweġiba aħjar minn dik li tajt inti li Sur Colbert. Mela, inti kont involut dawn negozjati mill-bidu, Sur Fox, jina nixtieq insaqsi għaliex din il eh, dan iftej mir-Renju Unit kien tant importanti. Nista' ngħidlek ħaġa importanti din il-kwistjoni din dan iftej miex fuq l-Ewropa. Hija fil-fatt biex tala il-Tory Party. Ejja nkunu onesti Jien ma nafx se jkun ir-riżultat tar-referendum, imma jiena ċert minn riżultat partikolari. Jiġifieri li mhux se jerġa' jaqgħad il-Partit Turi għaliex minn dak li qed nara hija li jew din iġlieda ta' ta' bejnietkom. Is-Sur Johnson eh, imur jmur kontra Sur Cameron Jiena u koll politikant politi ambizjuż, imma Boris Johnson naħseb jasal f'livell ħafna iktar differenti għal kollox. Għaliex is-sindku ta' Londra qiegħed imur kontra l-interessi ta' ċittadini ta' Londra. U qed jimxi mal-ambizzjoni personali tiegħu u żgur li mhux għall Ewropa jew eh, Renju Unit aħjar. Din hija xi ħaġa għalija patetika wkoll hija drammatika wkoll għal Ren Unit ukoll Sur Fox. La Il-lira sejna eh, nizla u għetnejdu eh, biex nifqu għana mista namlu ftejm ta' kummerġ barra mill-Unjoni Ewropea u ir-relazzjoni speċjali bejn l-Istati Uniti u r-Renju Unit jider li ma tantx daqshekk speċjali issa. Mela allura ħana tiftit parir dawk illi eh, titkellmu fuq dabdibattitu dibattitu fir-Renju Unit. Tasbux illi wara li tajdu le tistaw terġaw nistgħu nduru mal-mejdan negozjati. La darba tajdu le fir-referendum Taħsbu li ħanerġaw nistednukom sabiex li negozzjaw ma' Danimarka jew Kostituzzjoni ma' Franza jew l-Olanda, imma aħna mhux nitkelmu fuq l-istess ħaġa, qed nitkellmu fuq Kostituzzjoni fuq it-trattat. Hawnhekk qed ngħidu jew barra jew ġewwa. Jew ħaġa jew oħra. U jekk qed naraw nkalmunita l-munita tar-Renju Unit li qiegħda f'periklu u kemm qed tiġi aljenata mill-Stati Uniti u il-Renju Unit issa qed tiġi mibdula. Jien naħseb l-aħjar għażla tkun li tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Kollegi, għal-kem dan huwa dibattitu patetiku għal-Renju Unit, dan huwa wieħed drammatiku xorta waħda għall-Unjoni Ewropea. Għaliex ejja nkunu onesti. Dak li qed niddiskutu huwa xi ħaġa jaxa tal-ġen, imma ma rridux ninqasmu Min ħajgawdi minn l-Ewropa maqsuma? nis bħal Vladimir Putin, Bashar al-Assad, l-IS, u minn flok naraw kif nistaw niżviluppaw strateġija flimkien dak li qegħdin nuru bħalissa hija eh, diviżjoni qed nuru li aħna dajfa u anka l bira meta kienem il-pjan russu u amerikan ta' ceasefire f'Sirja ġrat u aħna ma konniex qegħdin hemmhekk aħna waqt deċiżjoni tant kruċjali. Allura naħseb li nistgħu inkomplu nilmentaw u ħut qed jagħmlu fuq dan il-ftehim u qed provaw naqsu mis-sugu ta' dan il-ftehim. Sur President, jiena naħseb nitlob il kulħadd biex nagħmlu l-oppost. Ejja nresqu l-Ewropa l qoddim u terġa tibda taħdem. Ejja nifqu b'din l-Ewropa għala kart minħabba din il-kwistjoni tar-Renju Unit. Sir Fox, jina ma nandi labda problema l statu speċjali l renju Unit jekk id-darba li jmiss inti taqbel ukoll illi fi divizjoni li jmiss aħna nkunu nistaw jista' jkollna integrazzjoni. Aħna il-koll għandna bżonn xulxin biex ikun hemm Ewropa maquda rridu niġġieldu il-kriżijiet differenti li għandna, speċjalment ukoll il-kriżi tar refuġġjati. L-aħħar punt kien dan, irdu naħdmu aktar fuq il-kriżi tar refuġġjati, irdu nsolvu din il-kriżi hekk kif għamilna wkoll kif għamilna kollha soluzzjoni tal-Brexit. Grazzi. Grazzi. Um, seba' mistoqsijiet għalik, Sur Verhofstadt. Naf li l-kollega Rabbet tiegħek ħareġ mill-kamra. Seba mistoqsijiet kważi mill-istess pajjiż, mela. Sur Jatkin Sari mill-Finlandja. Mela. Sur President, grazzi ħafna tal-kelma. Jiena nixti insaqsi mistoqsija li Sur Verhofstadt. Naf li huwa kellim tajjeb u Ewropew passjonat, imma xtaqt nerġa' nsaqsi l-istess mistoqsija bħal dik li għamilt lis Sur Fox. Inti konxju tal-fatt illi hemm nies anka mill-grupp eh, tiegħek Finlandiżi illi huma favur il-Brexit. Jiena ma nafx x'inhu l-interess ta' xi ħadd mill-Finlandja favur il-Brexit. Il-politikanti Ingliżi tieħdu l-pożizzjoni u ċittadini Ingliża ħajdeċiedu, imma jekk hemm partit wieħed fir-Renju Unit illa jiġġieled sabiex ir-Renju Unit ħajjibqa' fil-Renju Unit se jkun il-Movement Liberali Demokratiku. Das Wort hat jetzt für die Vereinigte Linke Frau Fraktionsvorsitzende Zimmer. Issa għal grupp tal-GUE naddu għas-Sinjura Zimmer. President Sinjuri, Ir-riżultati ta' dan it-telwim tal-partit intern wasalna għal dan wasalna dan l-istadju. Pilastru importanti għall-Unjoni Ewropea, pilastru soċjali, dant tnaqqas mill-importanza tiegħu. U x'se jiġri Sur Juncker mit-Triple A? Forsi inti tista' tippakja l-bagalli u tgħid daqshekk. Aħna qegħdin naslu għall-Unjoni Ewropea li jimxu mal-modell anglosassonu u Nistaw nejdu li fit-18 ta' frar fl-2016 l-ispirtu ta' Margaret Thatcher reġa kien fostna u nomlu monument fi Brussel. Mijiet u eluf ta' persuni fl-aħħar xhur daħlu fil-Greċja. U l-Unjoni Ewropea edha tirrifjuta li timxi mal-impenni taħħa li iċċalaq dawn il-persuni. Kien hemm deċiżjoni unanima tal-ħar summit li sfaxxat fix-xejn u kritikajna dan u l-frontieri nalqu ġurnata wara il summit ġie miftiem illi sas-summit ta' Marzu ħanżommu l frontier miftuħin u jkun hemm deċiżjoni komuni imma konferenza eh, li se fi Vienna li ħad iskludi teskludi lil Greċja il-parti l-aktar importanti kif nistgħu nasol soluzzjoni Ewropea. Jina ma smajtx kritika fuq dak eh, li ħajseħ fuq dak li għadej fi Vienna mill-Kunsilju mill-Kummissjoni u għed tinti stess, Sur Jonker, dak li nideċidu fuqu irrid seħ. Dinja l-ewwel kundizzjoni għal quotas li jiġu allokati u l-fatt li nejnu li l-Greċja aħna għanna bżon eh, rotta legali. Greċja għanda, il-Greċja għanda bżon għajnuna tangibli ma jistax ikun l-inħallu l istati membri individuali wahidhom aħna rridu nurru responsabiltajiet tagħna u din hija responsabilità kbira. Inkella ħan narmu l-valuri tagħna jekk ma nagħmlux dan. Għalhekk nixtieq nagħmilha ċara. Għanna nieħdu eżempju mill-gvern ġdid Portugiż minn Costa għal Sipras li eh, eluf ta' migranti jistaw eh, jitihdu mill portugal jew kalla l-provinċja Spanjola ta' Valencia qablet ukoll ma' provinċi oħra Griga li jirċievu xi migranti huma għaliex stati membri oħrajn ma jagħmlux hekk. Din tkun xi ħaġa pożittiva u fuq hekk jridu niddiskutu. Ma nix ħarsan din il-ġida bejn Johnson u Cameron li ma tali ebda impatt fuq u laqqas fuq refuġjati. Fuq refuġjati għana nitkellmu U rajna din id-drama kollha fi Brussell meta fil-verità din id-drama qed isseħħ postijiet oħrajn u aħna mhux qed nieħdu l-ebda azzjoni. Palli kieku kollox ħajsolva waħdu. Sinjuri, jiena naħseb illi aħna rridu naħdmu flimkien u namlu għaċara dak li huwa meħtieġ fil-verità. Grazzi. Sinjura Zimmer, hemm mistoqsija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 Għaliex trid li refuġjati jiġu mqasmin fl-Ewropa biss? Għalfejn dan ma jistax isseħ mal-pajjiżi kollha tad-dinja, b'mod partikolari il-pajjiżi li qegħdin eh, fuq barra. Aziz kollega, aħna membri tal-Parlament Ewropew, aħna qegħdin hawnhekk mill-votanti tagħna u rridu nsolvu l-problemi illi huma marbuta mal-Ewropa. Il-persuni diħlin fl-Ewropa trida jew ma tridix. U għal xejn ħan ippruvaw nagħlqu l-frontieri għaliex għal ħan tipprova toħloq il-frontier interni u koll fl-Unjoni Ewropea, aħna rridu nsolvu l-affarijiet, aħna ma nistgħux nħarsu lejn ximkien ieħor u ngħidu l-ħadd ieħor biex solvjaw Aħna irdu naħdmu flimkien sabiex niftħu l-bib Ewropew sabiex aħna nkunu nistgħu nsolvu din il-problema. Minar ma neddu l-ħajiet tal-persuni li huma involuti u skont il-liġi li għanna. Grazzi ħafna sam il-grupp tal-ħodar, Signora Harms. Sur President, kollegi, Signora Simmer il-politikanti dejjem kważi kollhom din il-naqdra, mamma eh, waqt il aħħar laqa tal-Kunsill naħseb jiena ħadd l-impressjoni illi Donald Tusk iddiskriva l-affarijiet tajjeb, ġifiri wara l-kwinti ħafna negozjati serji għaddejjin u taħt l-ibda ċirkustanza manna nikkonsidraw li din dawn in-negozjati kienu pjanati minn qabel. Dan kienu negozjati diffiċli ħafna biex nżommu l-Ewropa maquda. Din kienet l-impressjoni tiegħi mis-summit jiena kont qed ma kontx involuti direttament, imma rajt li dan is-summit wasal għal ħafna membri tal-Kunsill fejn dew ħarsu dak li huwa dak kollu li huwa involut u jħarsu lejn dak il-konsegwenzi jekk il-membri jekk xi membri tal-Unjoni Ewropea jitilqu minn din l-Unjoni. Jiena ikolli ngħid dawk li huma negattivi f'dan il-Parlament. Nittama illi il-konflitt fir renju Unit fuq din il-kwistjoni tejn lir renju Unit sabiex jiddeċidu xixtiequ mill-Unjoni Ewropea u din tgħin ukoll lil kulħadd fl-Ewropa. Għalhekk għandna din id-diskussjoni biex aħna nkunu nistgħu nirrikonoxxu eżattament x'għandna fl-Unjoni Ewropea għaliex dina konstruzzjoni li għaddejja għal 10 snin u nies miritu biex ħolqu din l-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-pajjiżi ta' l-Vant. U fl-aħħar ġimgħat rajna dak li li seħl is-Sur Farage eh, tkellem fuq numru ta' dwar din il-kwistjoni, nista' nimmaġina dak li jixtieq jgħid f'dan id-dibattitu. Dan il-proċess fir-Renju Unit jista' ikun proċess li ikun tajjeb għaliex nirrikonoxxu dak li għandna hawnhekk. Ir-Renju Unit l-Unjoni Ewropea eh, jisa eh, tintafa fil-ġemp fil-konflitti kollha li qed iseħħu. L-Istati Uniti eh, mhux se f'kolunkwe diffikulta li jkollna mingħajr ebda problemi u aħna qegħdin naraw dak li jista' jiġri jekk ma nistgħu nsibu soluzzjonijiet komuni bejnietna jekk naraw il-strateġija li tinħoloq mill-Kremlin u mill-konflitti li qed jinħolqu f'pajjiżi madwar id-dinja naħseb hija xi ħaġa ċara li turina li rridu naħdmu flimkien mar-Renju Unit, l-Unjoni Ewropea se tmur aħjar bir-Renju Unit magħha, imma taħdem eh, viċa versa wkoll. Renju Unit jistgħu jelbu l-kriżijiet aħjar jekk ikunu eh, maqudin mal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, il-kwistjoni tal-krizi tal-refugġjati tkellimna fuqa fil-qasir biss. u Sur Juncker qal li din hija kwistjoni diffiċli li nsibu ftejm fuqha. dem mhux il każ biss għal-krizi tar-refuġjati. Qed naraw dan l-effett ta' domino li aħna nirrealizzaw x'inhi din il kriżi tar refuġjati hemm il-frontieri illi għazin qed jerġgħu impostom madwar l-Unjoni Ewropea. Dwar imbagħad is-summit li sar mat Turkija li se jsir mat Turkija nixtieq li jkun hemm eh, politika ġusta għall-Unjoni Ewropea, speċjalment għal dawk li verament għandhom din it-tieġa, speċjalment il-persuni li ġejjin mis sirja Nittama illi jkun hemm suċċess kbir dawn in-negozjati għaliex is-suġġett għadu dejjem l-istess. Nitkellmu fuq il-mexja ta' dawn il-persuni ġewwa l-Unjoni Ewropea u naraw li tkun fattibbli għaliex skont il-figuri li għandna eh, naraw li xi ħaġa fattibbli skont il-ġestjoni tal-frontieri. Tiswa ħafna flus imma xi ħaġa importanti li jisseħ għabbażi tal-liġi. In-NATO tista' tintervjeni iva imma ma jistawx eh, jisorveljaw il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u eh, ħafna appoċ inata lil dawn rifugjati mill-Ġordan, mill-Turkija u ma nsax ħallu il-każ jibqa' b'dan il-mod biss. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Surħanet xta' isaqsi mistoqsija taqbel. Dak li qegħdin naraw minn Sur ta' grazzi Naħseb it-tati ċertu kreditu għalla fejt li ma sarux. Qed isemmi bdi il-ftehim imma fl-opinjoni tiegħi għandna l-ftehim li jinkludu di tal-emergency break ma nafux kif e, e, jien għandi mistoqsija x'tista' tagħmel fuq xi eżempju Eh, konkret illi Cameron irnexxilu jġib permezz tad-dil barra dawk iż-żewġ punti li semmejt int qabel. Skużani, inti semmejt dak illi illi kien l-iktar ażiż di l-emergency break ta' ġewwa nista' ngħidlek issa li jiena dejjem miftuħa l-kompromess l-Ewropa dejjem fuq kompromissi hija kwistjoni ta' kompromiss. Aħna meta niċċaqal u niċċaqal u kompromiss. u medda ta' żmien twil qatt ma nista' naqbel li ħaddiema li jiġu mill-istati tal-Ewropa tal-Vant jiġu meqjusa bħala ħaddiema ta' tieni klassi nistema li ta' nispera li taqbel miegħi fuq dan. Grazie ħafna. Grazzi ħafna. Issa għall-IFDD, is-sur Faraġ. Iżmin jiddaqsek eċċitenti, huwa distaġun ta' referenda. U ġej fis-6 ta' April fl-Olanda fej se jkollhom referendum fuq il-ftejim tal-Ukrajna u l-Pol Zedin jgħidu li mhux se jaċċettawh. U anke llum is-Sul Orbran ħabbar li se jkun hemm referendum fl-Ungerija fej se jkun hemm referendum jekk għandhom xi jiġu sfurzati li jaċċettaw kwoti mandatorji ta' migranti wara l iżbalji gravi li saru fuq il-politika tal-azil u li jinkludu wkoll it tħabbiriet tas Sinjura Merkel. Għanna il-Prim Ministru tar Repubblika Ċeka li hemm ħsieb għal referendum u kważi nsejt se jkun hemm referendum fir-Renju Unit fil-23 ta' ġunju jek nibqgħux l fl-Unjoni Ewropea jew le. U dan isegwi is-summit ta' 40 sija l sur Cameron għamel l-impressjoni tiegħu tal-lum il-ġurnata ta' Oliver Twist u s-Sur Tusk li qal jista' jkollna ftit iżjed konċessjonijiet imma ma tantx veru bidel xiftit il-benefiċi migra, ta' migrazzjoni għal ftit ta' żmien u ntqal fil-futur ma nkunux impenjati illi ikolna e, Ewropa aktar, ikunu aktar lejn e, Ewropa aktar unita. Qed nitkellmu sta issa Sur Tusk fuq dan il ftehim ta' Ingliż jekkux jorboċ jekk jorboċ mod vinkolanti u li ħajħorġu dokumenti fin nazzjonijiet Uniti ma imma aħjar jillonċja par peduni għax bla dan huwa kollu bla sens. Imma dad-dil jorbot, jorbot legalment sur task intqal fil-2008 li l-obbligi permezz ta' ftehim internazzjonali ma jistgħux l-effett li jippreġudikaw il-prinċipji ta' trattati tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-ECJ jirregola eh, kontra trattati sa' kemm ma jkunx trattat ġdid. Kull trattat ħadd titriggerja iżjed referendums Ovvjament aħna għandna emergency break. Daġi ġudikat li ħajkun xi suċċess kbir. Imma kruċjalment dan jiġi permezz ta' leġislazzjoni sekondarja li jista' jiġi votat permezz ta' dal-Parlament. Allura xiġri ikonna referendum, insegwu sur Cameron, nivotaw nibqaw, un bat niġu lura għal dal-Parlament. U dal-Parlament se jappoġġja l eċċezzjonaliżmu Ingliż naħseb id-diġa eh, sar ċar illum li da mhux se jiġri. Allura il-ftehim sur Tusk u sur Komeron jekk qed tisma' mhuwiex qed jorbot vinkolanti bl-ebda mod assolutament. U jkolli ngħid li l-pubbliku tar-Renju Unit ħajażel huwa sikur li tista' li toqgħod f'organizzazzjoni illi illi jgħidulna li għandna ma' 3000 5,000 terroristi li jedin jiġu fl-Unjoni Ewropea jew ikun aħjar li nieħdu kontroll tal-demokrazija tagħna u tal-frontieri tagħna jiena ddeċidejt li nażel għalina biex nitilqu. Għal is-sur Faraġ. Herr Farage, es gibt eine Frage. Sur Farage, grazie ħafna issem mistoqsija mis-sur Kaza. Taċċetta din is-sur Kaza. Oops, thank you Mr. Chairman. Well, grazzi. Fil-fat li aħna nafu li sur Faraġilu jaħdem eh, biex ir-Renju Unit jitlaq mill-elezzjonijiet saħdax 11 senilu minn minn ġejt jien hawnhekk inti mbagħad tal-elezzjonijiet ġenerali fir-Renju Unit. Pjuttost ma kien suċċess, anzi l-kuntrarju kellek ftit iktar jakkwistajt maġġoranza kbar għal David Cameron u l-partit tiegħu. Issa fir-referendum dejjem interiet il-maġġoranza tan-nies ifissru jgħidu iva jiġifieri li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Inti ħatiqaf u tirtira mill-politika, jew tkun tixtieq opportunità ħra u tkompli bil-kumpanija tagħna l-Ewropej. Well, um, Mr. Kaza, I don't know who's um, I don't know who's been briefed. Sur Kaza, ma nafx min kien qiegħed jibbrifjat fuq l-istorja man jew forsi għandek memorja perfetta, però fl-2014 bi 28% tal-vot tal ah, aħna eh, irbaħna fl-elezzjonijiet issa mill-1906 meta u dan ispera li dan jista jaġġornak fuq il-referendum iva jina nemmen li huwa opportunità ta' darba fħajti. Jiena zgur li jekk nivvutaw li nibqgħu aktar xi li qatt ma jkellna opportunità oħra u iktar nerqu f'din l-Unjoni Ewropea. Imma hemm kull opportunità issa, hemm kull opportunità. Il-momentum il jgħid fuq inħatana u l-argument u allura iva nivvutaw biex nitilqu u għanna perjodu qasir fejn l mps skolla tar Renju Unit jitilqu minnaw. Toġbok din? Für die ENF-Fraktion hat jetzt das Wort. Grazzi tal-affisem li nf il-Signora Le Pen. Attention avec les analyses sur les résultats, monsieur. E, Nqoddu attenti fuq ir-riżultati u l-analiżi ta' pajjiżi rispettivi naħseb is-soċjalisti niżlu għal 22% fl-aħħar elezzjonijiet. Onorevoli membri, għal ħafna 50 xhur se jkun hemm il-vot fost ir-Renjuni, fin-nis tar-Renjunit, u nis jiddeċidu fuq kwistjoni fundamentali. ħaġa leġittima ħafna. E, kontrarju għal Franza, fiex qed jiġri Franza, ħajkun hemm dibattitu verament demokratiku fir-Renju Unit, ħafna idejat jiġu involuti. Issa, libertà ta' opinjoni u rispett tal opinjonijiet kollha dan jgħat fil-qalba ta' demokrazija u nasib huwa r-Renju Unit dini opportunità biex ħarsu lura u jistudjaw il-benefiċċji li jidħlu fl-Unjoni Ewropea fl-1976 jekk jiddeċiedu eh, le jistaw jazlu favur is-sovranità u l-indipendenza tagħhom. Issa, jekk tmorru lura l-artiklu 28 tal-karta ta' trittijiet tal-bniedem, ġenerazzjoni, ma tistax tiġi suġġetta tal-liġijiet tagħha. L-Ingliżi kienu dik il-ġenerazzjoni ta' Ingliżi li jiddeċidew li jitlu fl-Unjoni Ewropea ma jistgħux imponu fuq ġenerazzjoni oħra ta' Ingliżi ma jistawx imponu fuq l-istituzzjonijiet tagħna għal ġenerazzjonijiet oħra. Din hija lezzjoni ta' demokrazija u leġittimità. L-Unjoni Ewropea timponi ħafna trattati u ħafna regoli lil ħafna ġenerazzjonijiet u anka deċiżjonijiet li jittieħdu minn nies mhux eletti mill-popli dan hu l-oppost minn dawk li huma e- regolati dinja tip ta' tiranija moderna nis li huma fis-seta imma mbagħad jabbużaw minna. Travis hija travesti ta' da, kollu misa tibda realtà iktar minn eh, min teddit li qed jipprolifera fuq is-sistema. Lanqas minn ċerti pożizzjonijiet li jittieħdu minn ċerti individwi li huma kontra referenda. Ma tistax eh, tevita li tkun li tkun iġġudikat minn nies mill-poplu dinja l-essenza tal-demokrazija. U, il-riżultat tar referendum tar renju Unit ħajkun libertà għal poplu. Grazzi ħafna. Issa Signora Dodzi. Aħna fil-Renju Unit għedin inħarsu lejn l-indipendenza jum l-indipendenza tagħna 23 ta' Ġunju, aħna nafu dan li minkejja l-isforzi tal-aħjar sforzi tal-Prim Ministru tagħna l-bidla l-Unjoni Ewropea la għandha rieda laqqas kapaċi tagħmel dan. Il-prem il-ftehim il-ġdid huwa mhuwiex tajjeb bizzejet u s-sovranità tagħna ħad tiġi medda. Ħankomplu nibatu biljuni iktar l-Unjoni Ewropea mill-arma li rċievu u anka ħajkun jibqgħu l-problemi tal-isħubija mal-Unjoni Ewropea. Anke jekk inħars lejn ċerti eh, lejn dawk li qed jitkellmu aħna m'għandna l-ebda garanziji. Mhux se jkun hemm l-ebda garanzija ta' tibdil fit-trattat dal-Parlament jista ineħħi u jis u ineħħi kompletament il-ftejim li sar. il tiegħi tijaj, il-kostituenti tijaj u għadan. Taċċettawiex. Emnu fir-Renju Unit tagħna f'dak il-awtur ta' Belfast li qal hemm ħafna ħafna affarijiet aħjar qudiemna minn dawk li aħna nħallu warajna. Sinjura Dodds, għandek żewġ blue cards taċċettom? Mela, l-ewwel mis-Sinjura McGuinness. Grazzi Sur President, nixtieq insaqs l-Sinjura Dodds jekk taraf xir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq, għax ħolqot l-Unjoni Ewropea spazju għal dawk li mhumiex jaqblu biex ngħidu hekk biex jimurru fuq il mejda ta' negozjati. Allura ma tarax il-valur tal-Unjoni Ewropea fil-ħidma l-paċi ma speċjalment għall-Irlanda ta' fuq, waqt li ma nistawx nindaħlu fil-referendum tal-Renju Unit, jiena bħala viċin ta'kom fuq il-gżira tal-Irlanda irrid ikollna sej u l-fuċijiet tagħna jridu jinstemaw u nispera li tista' taċċettaħ dan. Grazzi. Nixtieq ngħid grazzi lis-Sinjura McGuinness għall mistoqsija tagħha. Hija waħda rilevanti u dejjem għaraft ir-rwol li dan il-Parlament u ġew l-istituzzjonijiet bnew biex nassiguraw li jkun hemm eh, fondi ta' paċi lill irlanda ta' fuq imma l-Ewropa stmat li bħala eh, bħala fondi eh, aħna qed tiġina eh, stellina punt 16 żgur li jiena naraf li llum għandna iżjed relazzjonijiet milli qatt kellna u jiena nittama illi dan ħaj jissokta nixtieq nagħmel talba li sinjora McGuinness u li t-tixoħ l kull Prim Ministru Irlandiż li jiġi li għandna bżonn li l-għanda ta' fuq huwa mhux tattiċi ta' biża minn dawk li qegħdin qed jedduna b'kull ħaġa fil landa ta' fuq jekk aħna ma nsegwux l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna ninformakom li jiena qed inżomm mal preċedent li nħoloq mill Mr. Schulz u naċċetta blue card kull wieħed, kull kelliem. Nitlobkom eh, li turu paċenzja fuq dan. Issa, issa naddu għas-Sur Royal għal minuta u nofs. Sur President, Kummissarju, President tal kummissjoni President tal-Konsil, fl-aħħar dibattitu fuq is-sitwazzjoni fl-Ewropa u l-Kunsill jinsmajt kritika qawwija ħafna fuq il-fatt illi fil-Kunsill kien hemm nies egoisti li qed ipoġġu l-interessi tagħhom fuq kollox. Naħseb allura huwa f'waqtu ngħidu li dan l-aħħar summit kien wieħed li fil-fatt ipprova la fajt sejrin b'mod differenti. Jiena kuntent ħafna u sodisfat ħafna li fl-aħħar summit il-Kunsill fl-aħħar ħa deċiżjoni u wera li l-iktar mistoqsijiet u l-iktar kwistjonijiet diffiċli jistgħu jiġu eh, solvuti grazzi għas Sur Tusk u t-tim tiegħu u oħrajn anke fuq mistoqsijiet u kwistjonijiet oħra u Sur Ħan samel il-punt tiegħu tajjeb ħafna mhux il-Renju Unit biss il-pubbliku jista' jkun konxju kemm hu importanti il-proġett Ewropew u u kif jista' jkun importanti jekk dan iservi iservina u nindunaw kemm importanti proġett Ewropa fil-Kunsill u l-Parlament, allura suppost inkunu nistgħu naslu għal kompromessi importanti fuq qatt ta' ta' kwistjonijiet. Allura dan importanti u jagħtina ħafna opportunitajiet, speċjalment jekk dan huwa minnu fuq refuġjati mhuwiex il-kanċellier biss, il-kanċelliera biss li stietnet ġewwa il refuġjati m'hemm ħafna ramifikazzjonijiet li dan ma nistawx insolvu l-affarijiet weħidna. Id-deċiżjonijiet ta' twim il-ġimgħa li għaddejn jistgħu jkunu l-punt ta' tluq biex insolvu ħafna kwistjonijiet kbar u jekk le qudiemna se jkollna ħafna ħajkollna diżastru. Issa l-onorevoli Wilmot għal tliet minuti kollegi nistgħu nużaw di diskussjoni biex niddiskutu dettalji tal-ftehim tal-ġimgħa li għaddiet. Imma il-fejm sar u issa beda jdullar l-arloġġ. U fi waqt li issa min tal-Prim Ministru Britanniku dak li għandu bżonn biex fl-aħħar jitkellem issa b'mod ċar favur l-Unjoni Ewropea u sħubija mhux huwa mhux il-ftehim li hija fiċ-ċentru il-mistoqsija fejn hija ferm iktar importanti xi ħaġa li tista' tiġi mifhuma fuq kolazzjon tard ħafna fi Brussell. Huwa fuq il-futur propju tar-Renju Unit bħala il-futur tal-Ewropa fi żmien meta għandna bżonn kooperazzjoni internazzjonali biex niffaċċjaw l-isfidi f'dinja li mhix ċerta għal ħafna żmien politikanti fir-Renju Unit għadu lura mill-argumenti l-iktar importanti fuq l-Ewropa. Aħna ħallejna d-diskussjoni li jiġi dominat minn min naħa l-oħra tal-Kamra u minn dawk li għandhom ir-rieda li jagħtu biża u jaqsmu komunitajiet li biex jagħtu jitfaw l-qudiem l-aġenda ideoloġika tagħhom. Dak li huma Eh, sinjuri fir-retorika ma jkollhomx tweġibiet biżejjed u m'għandhomx alternattiva mill-pożizzjoni tar-Renju Unit li żommi rasa il fuq bħala membru fuq qudiemnet tar-Renju Unit. Dawk li jgħidu li jitkellmu għar-Renju Unit imma il-verità tagħhom għasija biċċa żgħira minn dik li suppost tkun. Każ patriottiku. Jiġifieri wasal iż-żmien li aħna nsejħu lil dawk li għandhom jikkuraw għal in-nies li jaħdmu u ngħidulhom li dan kollu ħajfisser jekk ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea inqas impjiegi u impjiegi li ma jkunux siguri. Mhux biss sar renju Unit biex tibqa' fl-Unjoni Ewropea, imma biex inkunu għal darboħra mexxejja fuq qudiemnet fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-kampanjar min-naħa tal-Labor ġew blokkati sforzi it-Toris biex idajfu drittijiet tal-ħaddiema permezz ta' negozjati. Vaganzi, postijiet ta' xogħol siguri huma fil-futur huma għandhom ikunu fil-qalba tal-argumenti tagħna biex nibqgħu fl-Unjoni Ewropea anka fuq il-fatt li fuq kull ħaġa mill-ambjent ekonomija il-Renju Unit huwa iktar b'saħħtu meta naħdmu mal-imsieħba l-Ewropej tagħna. Hemm ħafna xisir biex l-Unjoni Ewropea taħdem aħjar għall kostitwenti tagħna. Wara r-referendum inkunu rbaħnieħ, wara dan li jkun għadda ir-riforma tagħna ma tkunx twettqet imma r-Renju Unit biex ikollha influenza fuq dan il-proċess irrid ikollna post fuq il-mejda. Allura għar-Renju Unit u għall-Ewropa aħna ħan iġġieldu qatiħ bla nifs biex dakol biex il-vot jirbaħ. You accept a blue card. Signora Vilmet, taċċetta blue card mant Learn of Dartmouth. Iva. Grazzi ħafna tal-li ħadd din il-blue card tal-li ċettajta Ovvjament, fl-elezzjoni ġenerali tar-Renju Unit, ftit xhur ilu, il-manifesto tal-laburisti kienu kontra referendum fuq il-Brexit. Inti taċċetta il-prinċipju ġviri li kunem referendum jew għadek kontra referendum. Jekk inti tappoġġa eh, li kunem referendum, għalfej reġa bdilek? Jena naħseb li din hija xi ħaġa irrilevanti, aħna ħajkonna referendum, naqblu jew ma naqblux. Issa dak li rridu nagħmlu huwa li nassiguraw li nġildu għal-ġejjieni tal-poplu tar-Renju Unit. U l-ġejjieni tar-Renju Unit huwa Ewropa qawwija e, hija b'saħħitha għall-ekonomija tagħna, għas-sigurtà, fil-impjigi, fl-investiment u anka drittijiet tal-ħaddiema. Grazzi ħafna. Issa, l-Onorevoli Inertveld għal-minuta. Iva, grazzi, Sur President, jiena dejjem nħu gost nikkwota mill- program favorit tiegħi, Yes, Prime Minister, meta eh, Sir Humphreys jgħid li il-Renju Unit kellhom l-istess eh, politika barrani għal dawn l-aħħar 300 sena għax ġilidna kontra l-Ispanjoli, l-Ġermani, ma l-Franċiżi u Taljani kontra l-Ġermaniżi, ma l-Franċiżi kontra l-Ġermaniżi u Taljani, eh, eh, aqsam u aħkem. Eh, għalfej ħan bidluwa issa la qed taħdem daqshekk tajjeb issa bħala liberali Olandiż jiena irrit ngħid ejja li fit-23 ta' Ġunju nurhom li għandhom zbal Ħbib tar renju Unit, aħna irridukom tkunu parti minna, għanna bżonkom tkunu parti minna, u mux minħobba xi xiftejn vak, għal xuwa biss jekk ikonna Ewropa b'saħħitha u maquda kun nistgħu nwieġbu għall sfidi tal-seklu 20 rifuġati, terrorizmu, tibdil fil-klima, kriżi ta' enerġija, huwa biss flimkien li aħna nistgħu nassiguraw li l-ħajjiet ta' ċittadini tagħna jkunu aħjar. U dan billi naħtfu l-opportunitajiet tal-era tal-internet u l-ekonomija globali. Ejja nibnu eh, ġejjini flimkien u ivvotaw IVA favur li tibqaw ġol l-Unjoni Ewropea fit-23 ta' ġunju. Grazzi ħafna issa Sinjura Anderson għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Jekk aħna nimbuttaw l ħaddiema taħt il-linja tal-faqar minħabba n-nazzjonalità tagħhom mhuwiex il-mod kif inżommu l-Ewropa fl-Unjoni Ewropea. Il-wedijiet folos u semantika fuq unjoni li dejjem aktar qrib eh, hija xi ħaġa smajni anke llum. L-Unjoni Ewropea mhijiex perfetta, hija mbeda miċ-ċittadini, timxi l-qudiem, b'nuqqas demokratiku u hija il-bot eh, minn fej suppostanda tkun ġviri parlamenti nazzjonali, imma l-Unjoni Ewropea toffri ħarsin fundamentali għal ħaddima, għal konsumaturi u anka ġittijiet tal-bniedem tagħti opportunitajiet sabiex l-setat progressivi jenaqdu appoġġat il-progress il proċess ta' paċi tal-Irlanda u għanda miri pala mira ċertu proġetti biex inaqsu l-impatt tal frontiri Hemm ċertu proġetti li saru fl-Irlanda per eżempju li kienu unkli ħafna fondi strutturali u agrikoli verament meħtieġa għamlu effett pożittiv ħafna fuq it-tramuntana tal-Irlanda u hemm eluf ta' kostitwenti li mandom lebda fiduċa fil-gvern tar-Renju Unit li ħajħu post dawn ir-riformi wara il-referendum. Il-post tal-Irlanda huwa fl-Ewropa, kemm it-tramuntana kif ukoll in-nofsinhar tal-Irlanda. Grazzi ħafna issa naddi il-kelma lis sinjura Evans għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi fil-Wales palissa u għazmin ta' dibattitu kbira x'qabel il-referendum ehm, f'Ġunju aħna għanna elezzjonijiet ġdid għal-gvern ġdid fil-Wales. U għedin nitkellmu fuq kif ħan nibnu ekonomija b'saħħitha u sostenibli komunitajiet li jistanaw u għalija l-messagġi imorru it fit il-partit tiegħi eh, il-partit ta' Wales jemmen li Wales għanda id-dar tagħha fl-Ewropa u aħna ħankunu qegħdin nagħmlu kampanja biex nassiguraw li r-relazzjoni ta' suċċess u l-imsieħba tagħna tmur tajjeb fil ġejjini Wales tibbenefika mill-msħubija mm, fl-Unjoni Ewropea ekonomikament, soċjalment u anka kulturalment. Aħna irridu eh, vuċi aktar saħħita fl-Ewropa ħankomplu naħdmu għalija iżda dan ir-referendum huwa stampa aktar wiesa huwa dwar it-tip ta' ġens li rridu Wales ikun u għal liema tip ta' Ewropa rridu għal ġejjieni. Aħna ġejjieni fejn aħna f'Wales bħal pajjiżi oħra nkunu nistgħu nikkontribwixxu għal soċjetà iżjed ġusta għalhekk il-messaġġ huwa pożittiv aħna nemmnu li huwa fl-interess tal-popli kollha tagħna. Il-żoni rurali u urbani u il- kumpanniji tagħna, għaż-żgħażagħ tagħna, huwa il-ġejjini tagħna huwa li nibqgħu fl-Unjoni Ewropea għaliex irridu niftakru li din hija għażla li aħna qegħdin nagħmlu mhux biss għalina imma għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjien ukoll. Grazzi ħafna, issa nad l-kelma lis-Sur Deħraf għal minuta. Sur President, l-istħarriċ jgħidin l-maġġoranza tal-popolazzjoni tar-Renju Unit irridu li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea qed tinjora il-rida tal-poplu tad-demokrazija tisir kollox sabiex nevitaw li dan isir. U għalhekk e, għandna dan il-ftehim issa. Ir-Renju Unit mu jirbaħ lebda sovranità lura u huwa ċar min qed e, imexxi kollox hawnhekk il-pajjiżi għandhom ikunu parti tagħhom stess irridu jkunu sovrani u dan huwa dini opportunità fil-mija li jridu joħorġu. U din ukoll għandha tissemma ħalli l-Unjoni Ewropea tista' tikkopera e, u l-pajjiżi sovrani kollom aktar libertà u prosperità u benessri. Grazie ħafna issa s-sur Vojt. Grazzi ħafna, Sur President. Illum smajna ħafna dwar dak li ma jaħdimx u dak li ma ġiex implementat u sadan it-tant il-wediet ta' biljuni l-Turkija ma seħħewx laqqas. Issa minkejja kemm tati biljuni l-Turkija ma tistax timmaġina li t-Turkija fil-fatt ħad biddel xi ħaġa, daw ħajkunu qegħdin jaġixxu fl-interessi tagħhom stess u ħajkomplu jiddestabilizzaw il-Greċja u mhux iżidu l-istabilità. Issa, din ħatkun l-aħħar element li iwaqqa kollox kien hemm min tkellem dwar il-katastrofi eh, jekk jiġri il-Brexit, imma jiena naħseb li l-konsekwenzi katastrofiċi mhumiex l-aħjar mod kif niddeskrivu dik il-possibilità jekk ikun hemm Brexit anzi ħajkun hemm it-tama l darba oħra fl-Ewropa għaliex ma jkunniex integrazzjoni ta' kulturi differenti li jobodu l-xurxin. Eh, ikonna unjoni ta' ġnus hilsa eh, u li huma sovrani. Grazzi ħafna, Sinjura Grostet, għal minuta u nofs. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Jiena aħna isna edin f'dar li qed taqbad u tanħarsu x'imkien ieħor. Kien hemm 40 sija ta' diskussjoni ma fil-fatt ma kien hemm l-ebda progress reali fuq il-kriżi ta' migrazzjoni fi żmien meta eluf ta' persuni disprati qegħdin jaħarbu u qed jippruvaw jaslu fl istut tagħna fil-kontinent tagħna u din issa xi ħaġa indiċenti għalek biex nevitaw il-Brexit il-pajzi tagħna jistaw jaqblu b'miraklu biex jisalvaw il-ġilda politika ta' Cameron u jiftħu din il-kaxxa ta' Pandora ta' um, Europe a la, court, a la carte. U għet jirrovnaw il-proġett Ewropew, il-ċittadini tagħna tittamaw li l-Ewropa jkunu jistaw e, eh, jiffaċċaw dawn il-flussi migratorji nistgħu niġġieldu e, lura. U huwa anka situazzjoni mal-Amerikani. Stat membru wieħed jista' jieħu eh, jista jagħmel irkat fuq 27 stat membru ieħor, irridu nsaħħu l-proġett Ewropew instabilità ambjentali, ekonomika, soċjali madwar id-dinja tikkundannana għal għall għada Aħna rridu l-Renju Unit ikunu maħna l-affarijiet issa fidejhom, imma mhux ħajkun hemm negozjati oħra u dak li huwa importanti huwa li l-istati membri irridu ikunu dawk li jitfunnar u mhux dak li jqabduh. Signora Grostet, għandek blue card. Taċċetta l-blue card? Is-sur Breton. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Sinjura Grostet, inti qed li il-Brexit ħatas twassal għal instabilità ekonomika u politika fl-Ewropa, maħna nafu li l-borza ta' Frankfurt iddeċidiet li tidħol 15 mal-Stock Exchange tar-Renju Unit ta' Londra. Din mhux prova li Brexit ma triċ li ikunem hemm din il-firxa il-kisra fid-dinja ta' negozju. U jiena naħseb li mhux ħassir ħsara. Mela, il-Sinjora Grosset, jiena meċ li Brexit ħatwassal għal instabilità politika, jiena għet li instabilità politika, ambientali, eh, soċjali, ekonomika madwar id-dinja kollha tfisser li hemm bżonn ikunu maquda U bekk 500 miljun ċittadin Ewropew flimkien jistgħu jifacċaw il soċjetà iċ-ċivilizzazzjoni. Mingħajr ir-Renju Unit ħajkun hemm il kollas tal-borza fil-Londra, ma nasibx li dak li qed inti eh, jagħmel sens fil-fatt. Grazzi. Issa Sur Guerrero, grazzi ħafna Sur President, ma nafux ħajġri fi żmien erba' xhur fir-Renju Unit u jalla il deċiżjoni tkun li nibqaw fl-Unjoni imma aħna nafu e, eh, bżonn minn ġurnata għall-oħra fit-toroq tal-Unjoni Ewropea wara ħafna kriżi waħda wara l-oħra ta' rifugġati, ta' sigurtà, eh, il-Brexit. Aħna insejna li nejxu fi kriżi permanenti minn numru ta' snin law. E, kriżi ta' tkabbir, ta' impjiegi, ta' drittijiet soċjali, ta' pagi baxxi l-OECD ippubblikat il-tbassir taħħas ġimgħa li għaddiet. Iż-żona euro tikber 1.4, l ġermani 1.3, Franza 1.2, l-Italja 1. U dan ifisser li aħna maħniex kapaċi ninwieġbu għal kriżi li ġejja mill-kriżijiet kollha l-oħra li bħalissa qegħdin ikissru l-Unjoni Ewropea. Għaliex qed jiġri dan? f'ambjent ta' politiki monetari eccezzjonali, f'ambjent eh, ta' eh, rati ta' kambju eh, favorevoli, fi żmien ta' eh, materja prima għalfej memx politika ta' espansjoni. Dak li għanda bżon l-Unjoni Ewropea għanda bżon politika fiskali aktar ambizjuża, aktar eh, investiment u partikolarment fuq meda twila ta' żmien u min qed jgħid dan. Din mhijiex kospirazzjoni u lanqas huma ħafna soċjalisti din dan huwa sens komun meta wieħed jara dak li ġara fl-aħħar snin għalhekk qed jitolbu li l-pjan Juncker jiġi applikat b'aktar determinazzjoni u għalhekk qed jitolbu li l-EIB ikollu jerfa' aktar riski meta aħna faċċaw il-kwistjoni tal-immigrazzjoni dak kollu li nisimaw u għalli nżommu, nikkontrollaw, imma memx bizzejiet eh, impenji biex naplikaw dak li ġi approvat. Il-President Juncker għal il-Kunsil ikkonferma dak li ġi approvat. Eh, jina ħatta bħala ħaġa ironika din, issa jina nittama li eh, f'Marzu verament tiġi tibda tiġi applikata. Grazzi ħafna Sur Guerrero, taċċetta, Blue Card menant il-Sinjura Atkinson. Iva. Sur Guerrero, bħala soċjalist, inti fil-fat temmen dak li eh, għal eh, David Cameron ġviri Two Speed Europe mbaħt ċittadini fil-Vant, il-Polonja, Rumanija u pajjiżi oħra li jaslu hawnhekk fil-pajjiżi tagħna jiġu trattati bħala eh, ċittadini ta' tat-tieni klassi għaliex jekk Cameron jirnexxielu jikseb bidla fit-trattati u rrid di, ċittadini tagħkom ma jistgħux jiġu għand pajjiżi u jixxol. Jiena ma nemminx li ċittadini Eh, għandhom ikollhom ta' l-ewwel klassi u t-tieni klassi, jekk inti taċċetta l-Unjoni Ewropea trid taċċetta sħiħa u mhux ikollok għażla, issa il- eh, il-grupp ta' soċjalista ħajaċċetta din it-tip ta' Ewropa fuq żewġ binari u fuq żewġ veloċitajiet. Jina naħseb l-intervent kemm tal-mexxej tal-Parlament tiegħi kif ukoll il-kap tal-Laburisti Sinjura Vilmet fil il-Parlament kienu ċar biżejjed. Aħna eh, naqblu li ikunem Unjoni Ewropea b'saħħita, aħna naqblu li hemm Unjoni Ewropea integrata u naqblu li jkunem Unjoni Ewropea li tirrispetta l-drittijiet kollha soċjali għaċ-ċittadini kollha kemm huma tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, sassur Teliċka kal minuta Sinjurina ġej minn pajis li għal 40 sena kien barra l-proċess tal-integrazzjoni, mhux għax ridna aħna iżda għaliex l-affarijiet ħarġu hekk wara t-tieni gwerra dinija. Issa fidejn il nistar Unit biex jiġġudikaw imma tagħmel differenza kbira jtkunx ġew jew barra. Bid-djufijiet kollha, bid-diffikultajiet, Kolla u nuqqas taqbil, imma fidejn il-kollegi tar renju Unit jiġġudikaw jina rritnajt ngħid li aħna rridu li renju Unit ikun ġon l-Unjoni Ewropea, għandna bżonna għalhekk ftehim li jina ninkonsidra li huwa problematiku fuq numru ta' livelli f'numru ta' dispożizzjonijiet jina xorta waħda lest li naċċettaħ u lest li nagħmel is-sagrifiċċju. Issa, tieni punt mhux relatat. Da mhux it-tmiem, dan ma jistax ikun it-tmiem, dan irid ikun il-bidu ta' riformi li l-Unjoni Ewropea għandha bżonnhom f'numru toqsma uħut minnhom diġà qegħdin fuq l-aġenda tagħna tal-lum imma oħrajn għadhom ma waslux għad rridu jizu. L-aħħar kumment jgħid sur President Tusk tħares li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew naf li għamiltu sforzi kbar, imma aħna mhux dan waslu Marzu rrit ikun xar fejn aħna ħankunu qegħdin wet u verament waslu riżultati u ċ-ċittadini kun jistgħu jifmu u jafu u jemnu li aħna ninsabu mixin fil-direzzjoni tajba. Grazzi. Issa l-Onorevoli Flanagan għal minuta u nofs. Uh, thank you very much. Million Grazzi ħafna miljoni ta' persuni ta' descendenza irlandiza ħajvotaw fil-referendum ta' Brexit. U jina nissuġġerixi li jisimaw dak li għandi xinejt u jġudikaw xħajvotaw skon dak li iweġbuni. Sur Junker li għaqas intenja ruħu jibqaw fl-ħar plenarju jina saqsejt. Inti ħataħdem maħna biex inneħħu il-pis ta' 31 biljun li tpoġġa fuq l-spallejna u jiena semmejt il-fatt li l-inkjesta bankarja ippuntat lej l-ECB u għalet li gvernijiet wieħed wara liħor irlandiżi ġew e, bunjati pratikament biex jaċċettaw dejn u intom ma ġibx minn dakinhar il-Qorti Suprema tal-Irlanda semat appell minn membru tal-Parlament dwar kemm dawk il-promissory notes huma kostituzzjonali u l-Istat għal e, fid-difiża tiegħu li meta daw ħarġu eh, ma kienux weda ta' biljuni għal stat li ma kienx eh, likwidu dak iż-żmien imma kien kapitali imma biex jgħin l-istituzzjonijiet insolventi u iva ġew in sanzjonijiet mill-Bank Ċentrali Ewropew għaliex għaliex kienu jibżaw li din ħat infirex. Issa 31 biljun aktar minn dak kollu daħlet mit-taxxa l-Irlanda fl-2010. Il-Renju Unit jaċċettaw għad il-Lussemburgu, Franza, illum l-Irlandiżi li għedin jgħixu fir-Renju Unit għalfejn ma wiġbuhomx dawn il-mistoqsijiet sa fejna fin huwa għaliex ma jiġu jaqwu umu sakemm ma tin ma, ma l-affarijiet ma jinbidlu, xina nissuġġerixi li tivvutaw biex titilqu poplu Irlandis li jgħix fir-Renju Unit. Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma lill-Onorevoli Scott Cato. Għal minuta u nofs. Skużani. Skużani, qed nara li hawn blue card u ma rajtiex. Taċċetta blue card minn sur Tanok, Sur Flanagan. Iva, jaċċetta. Mela, Sur Tanok, mikrofonu. Mikrofonu. Inti titlob votazzjoni minn naħa tal-ċittadini Irlandiż li jgħixu f'pajjiżi fl-Ingilterra. Jiena naħseb li ħaġa verament straordinarja li qed tajda, ma nafx din kif ħatejn lilek jew lil kawża tiegħek għal dik li huwa il-Repubblika Irlandiża u il-bidla tas sistema bankarja. ċettajt ġviri li il-pajis tijak jitlaq mill-Unjoni Ewropea u jirġa għat mar-Renju Unit u għat ma' mal-Isterlina. Din hija loġika ta' dak li jettejt inti u jekk ikunem votazzjoni u li jitilqu ħajkunem eh, frontiera ta' dwana bejn eh, kemm ir-Renju Unit u l-Irlanda li inkludi l-Irlanda ta' fuq Iġviri di, kif ħatejn il-prosperita u l-impjigi fin-nofsinhar ġviri fil-Repubblika tal-Irlanda jekk ikun hemm frontiera ta' dwana li ħatwaqqa fil-fluss fl-Irlanda, iġviri bejn l-Irlanda, repubblika tal-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. It is ironic given hija ironika fid-dawl tal-fatt li jiena qed li poplu Irlandiż mhux ħa jinjoraw għax mhux ħajsimgħu li jinti ma smajx dak jien. Jiena dak li jettu huwa li sakemm ma jkonniex tweġibiet diċenti fuq dan għaliex aħna serquna nofs biljun euro f'tlet okkażjonijiet din is-sena s-selfu u nħarqu minħabba dan. Jien dak li qed ngħid huwa dan jekk il-poplu tal-Irlanda ma, ma jiġix ikkonsidrata hawnhekk għandhom jikkonsidraw dan Dawk l-Irlandiżi li jgħixu fir-Renju Unit, dawk li kellhom jaħarbu, jittilqu għax ma setgħux xisibu impjiegi kwarta miljun mill-Irlanda, jekk ma tunix risposta, mela x'in il-konklużjoni? Li l-Unjoni Ewropea ma tismax. Sakemm ovvjament, qed nitkellmu fuq, ma kunx qed nitkellmu fuq il-politiki ta' eh, tan naħatax tal-lemin. Grazzi ħafna sa' il-Sinjura Scott, d-darba vera ma' Sinjura Scott. Greens want Britain to remain part Il-ħodar jixtiequ li l-Ingliżi jibqgħu parti mill-Unjoni Ewropea għaliex irid insibu soluzzjonijiet komuni l-isfidi li qegħdin naffaġġaw. Il-bidla fil-klima, tniġġis tal-oċeani, terrorizmu u r kriżi tar refuġjati ma jarru l-ebda rispett tal-frontieri u hemm bżonn ta' soluzzjonijiet ta' kooperazzjoni. Sissa id-dibattitu eh, dwar jekk ir-Renju eh, Unit eh, tibqax fl-Unjoni Ewropea ila għaddejja bħal ħafna riklami naraw ta' xi filmi tittara. Issa kulħadd għandu ehm, ir-rwol importanti xilab. Dawk li huma mħasbin illi il-politika Ewropea ehm, jimxu li lin li wisq miċ-ċittadini tal-Renju Unit u l-bqija tal-Ewropa, naħseb l-istorja tal-Ewropa għandha tiġi ċelebrata. Eh, stejjer ta' kulturi differenti li jaħdmu flimkien għal ġid komuni. Nafu li l-Unjoni Ewropea mhijiex perfetta maħna nixtiequ nibqgħu fiha sabiex inbidluha. Il-kampanja ta' referendum tejn sabiex ikun hemm konverzazzjoni ta' kif dan jista' jseħ. Ejja naraw kif jista' jkun hemm eh, kompromess u eh, l-Unjoni Ewropea tkun iktar demokratika u eh, nimxu dak li jixtiequ ċittadini l-Unjoni Ewropea għandha tkun hemmhekk għal nies. Grazzi ħafna is signora Scott issa ngħaddu għas Vilinski għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjuri. Fit-23 ta' Ġunju għal kemm ħafna nies se jkun hemm ħafna nies se jkunu qegħdin jiddeċiedu mod demokratiku u fl-Olanda hemm maġġoranza demokratika għal referendum. F'pajjiżi fl-Awstrija ukoll hemm nuqqas sodisfazzjon bl-Unjoni Ewropea u b'dan l-isfond jiena nixtieq inkun naf għaliex f'kontinent fejn id-demokrazija imbniet u nitkellmux fuq l-Iżlanda jew il-Greċja, l-istoriċi jistgħu jiddeċidu minn fejn beda kollox, imma żgur e, m'hemm l-ebda demokrazija kbar milli kieku nħallu l-ċittadini jiddeċiedu huma imexxu u l-Ewropa ħatimxu l-qoddim jekk jirnexxielna e, inresqu il-persuni fil-proċess demokratiku u mhux jibqgħu barra. Issa ngħaddu għas-Sur Corvin Mikke għal-minuta. Grazzi, is-Sur Donald Tusk qal li u jimporta mill-influs ħieles fl-Unjoni Ewropea imma niftakru l-Unjoni Unit mhux parti mix-Schengen Aħna għanna bżon li konna ekonomija komuni imma m'għandniex bżon ta' ħafna uffiċjali li għodu jiddibattu fuq il-gorillas fil-Kongo. U ħafna l-votanta ħajvota favur il-Brexit u nittama li r-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea u titħol fl-Assoċjazzjoni Ewropea għal kummerċ ħieles u mbagħad il-Polonja, Slovakkja u Repubblika Ċeka u oħrajn jagħmlu bħala naħseb l-Unjoni Ewropea għandha titkisser. Grazzi ħafna. Sur Corvin Mike, taċċetta blu card Mr. Bonanno? Iva, Sur Bonanno kjoġbok. Si, eh, ho sentito... Iva, jina smajt l-intervent tal-kollega, nixtieq insaqsi. Dik li jkollok bakketta maġika, jekk u jkun f'post Juncker jew Tusk li jataw prezenti, kieku xtamel inti ġifiri? x'kit tkun l-ewwel ħaġa li tagħmel li kieku għandek bakketta maġika u tista' tagħmel li trid. Repeat your questions in the second part of your question. Tista' tirrepeti t-tieni nofs tal mistoqsija X'nagħmel li kieku xiex? Ġew, dopo aver sentito l-intervent. Mela wara li smajt l-intervent tal-kollega tiegħek ġifieri jina dan jiġri f'moħħi. Li kieku inti għandek bakketta maġika. ċaħad, xin xi maġija, għandek kapacitajiet maġiċi. Inti tista' tkun emmek fil-posta junker jew ta' Tusk b'dawn is-setat maġiċi. Intu kieku x'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel f'din l-Ewropa? Għagħux jwim konjes Unji Ewropejski biex jimugim ta' Jiena kieku niddikjara it-tmiem tal-Unjoni Ewropea li kieku nista'. Fortunately we live in a real world. Sfortunatament nejxu fid-dinja reali. Issa naddu Assur Gonzalez għal minuta u nofs. Uh, Mike, please. Señor Presidente, el acuerdo con Reino Sur President, il-fejn ma' Unit ma' mux dak li ridna, imma kien l-unika ftejn possibli aħna ċidejna kollox sabiex ma' nitilfux kollox, imma ma' ninganawx li nafusna miex aħbar tajba, dan huwa pass lura. Il-ġenerazzjoni li eċet iż-żewġ gwerer ta' dinja u l-konsekwenzi tagħhom qed tisparixxi. Dejjem hemm minqas Ewropej li jiftakru il-kawżi ta' tieni gwerra dinjija u il-konsekwenzi. U din hija xi ħaġa perikoluża ħafna qegħdin nibnew Ewropa biex nevitaw, bnejna Ewropa biex nevitaw li pajjiżi jiġildu bejnietom u issa hemm E, pajizi li għandhom mexxejja li jixtiequ jibnu aktar populizmu nazzjonali. Le, e, aħna irnexxinna nibnu Ewropa ejja ma nkissruhiex, ejja ma nerġgħux naqgħu l iżbalji tal-passat tan-nazzjonaliżmu u l-populizmu. Aħna tkellimna ħafna dwar riski esterni imma riski reali tal-Unjoni Ewropea jinsabu ġewwa bħal fl-1939. Dan huwa in-nazzjonalizmu antik u l-populizmu antik. L-Unjoni Ewropea hija l-unika tilqima li għandna u hija ma ndajfuhiex. L-Ewropa għandha bżonn l-Renju Unit, imma ifmuni sew l-Ingilterra, Wales, Skozja, l-Irlanda ta' fuq, flimkien jew separati għandhom bżonn ħafna iżjed lill-Ewropa, l-Unjoni Ewropea huma milli aħna huma għaliex barra mill-Ewropa hemm il-Bart. Issa ħanajt l-aħħar ħaġa ħajkun hemm referendum. Il-ċittadini tar-Renju Unit ħajdu jekk irridux ikomplu jew le, imma l-kom di u rridu nirrepetwa lil kulħadd. L-Ewropa għamlu dawk eh, li qed jagħmlu ir-Renju Unit. Bħallum eh, il- li qed jiġri mill-lum. Mela, aħna qed niddiskutu r-Renju Unit u mawx Ingliżi fis-sala. Grazzi ħafna, Sessur Galtieri. Grazzi, il-ftajim li ġi negozjat u ġi maqbul minn ornament minn 28 stat membru huwa ftajim lanċat. Naħseb illi l-istituzzjonijiet kollha għandhom ikunu gburin illi l-Unjoni Ewropea rnexxila tasal għal riżultat. U t-tieni nistgħu nirkonoxxu l-Renju tista' tibqa' tibbenefika mis uniku mingħajr ma' tkun eh, vinkolanti eh, sabiex anka tkompli iżid mal-integrazzjoni. Waqt li l-prinċipju ta' dan jibqa' validu għal bqija. Mbagħad hemm anke diskriminazzjoni tal ira sterlina u fl-istess ħin qed jimxi mal-trattat u mal-bżonn li jkun hemm sitwazzjoni ugwali fil-suq uniku u anka fis-single rule book. Il-ftehim jirrikonoxxi wkoll il-ħtieġa sjoni aktar fiż-żona euro. Għal din ir-raġuni jekk iċ-ċittadini Ingliżi jiddeċidu li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea aħna ħan eżaminaw il-proposta tal-Kummissjoni bl-akbar rispett u ħan irrispettaw il-ftejim aħna maħniex sen waqfu laqas indewmu l-implementazzjoni ta' dan il-ftejim. Ovvjament, eh, Min-naħa legali il-Parlament Ewropew jista' jitkellem b'mod eh, formali skont il-proċedura għabbażi tal-ftejm tal-proposta tal-Kommissjoni. Imma fuq livell legali nasib dan id-dibattitu juri illi il-ftejm għandu maġġoranza tajba f'din is-sala u għalhekk naħseb sabiex inkunu ġusti nżommu l-kelma tagħna u eh, nejnu ċittadini sabiex u il-prosperita u l-ġejjini għal-jom. Grazzi. Grazzi, issa nadwa Sinjura Birder għal minuta. Jina nixtieq nirringrazzja lil mexxejja Ingliżi għal t-toleranza ta' aktar tal-bit Ingliżi huma appoġġaw il ftejim ta' Sir Cameron u l-partit tiegħu. Issa bdiet il-ġlieda referendum ehm, dalwaqt jasal Aħna smajna ħafna gideb f'20 sena minn mezzi ta' xandir u anka karatri komiċi b'ħassur Faraġ. Nis li nitkellem magħhom jixtieq ikunu jafu li l-ġejni tagħhom ħajkun eh, ta' prosperità u stabbli u li nibqaw fl-Unjoni Ewropea ħaj garantixxi dan għanna għanna aċċess għall-ikbar suqoniku fid-dinja u naħseb dan immur li l-min kull ftejm ieħor. Imma hemm ħafna offert oħra, hemm il-migrazzjoni, il-bidla fil-klima, terrorizmu kollox. Irridu naħdmu fl-imkien fuq dawn il-kwistjonijiet. Dawk li xtiqu il-tluq tal-Unit, tgħidulna qed jitkellmu fuq xi ħaġa li ma jafux xemm fuq in-naħa l-oħra. Hija xi ħaġa idjotika. Ejja nibqgħu naħdmu fl-imkien sabiex ir-Renju Unit tkun gburija eh, li taddan għal ġenerazzjonijiet fil-ġejjeni. Grazzi, is sanado għas-Sinjura Argentini. Minuta. Danku u voorzitter. we kunnen top na top. Grazzi, President. Aħna nistaw norganizzaw numru ta' summit fuq il-krizi ta' migrazzjoni bit-Turkija u minar Turkija, bil-Greċja u minar Greċja, bl-Austria, bil-Pajizi Baltiċi, u anka mingħajr il għal dar darboħra nista' nagħmlu dan kollu ħafna drabi imma mhux se naslu għal kontroll fuq il-kriżi eh, migratorja jekk jekk mhux se nitkellmu fuq il-fatt illi miljun persuna daħlu. U jekk qed nitkellmu fuq li ħana l-frontieri, les dawk esterni u anka interni, mela allura qegħdin inħarsu lejn in-naħa l-oħra. U eh, dan huwa dak li l-Ministri tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Interni qegħdin jagħmlu meta nitkellmu fuq l-użu ta' fuq l-indaħlu artiklu ġdid taħt il-ftejm ta' Schengen, qed jużaw dan biex biex imponu l-kontrolli. Aħna rridu naċċettaw il-fatt illi aħna rridu naċċettaw dawn il-migranti u mhux inkeċċuhom lejn il-Greċja jew lejn it-Turkija. Grazzi. Blue card mill Sinjura Votzenberg. Taċċetta? Iva? Grazzi ħafna sur President. Jiena smajt dak li għalet is-Sinjor Sargentini. Ovvjament fl-Unjoni Ewropea il-problema migratorja mm, hija minħabba summit si semmejt inti jew minħabba nuqqas tarjida mill-istati membri sabiex jiffirmaw għal-reallokazzjoni. Sabiex l-Unjoni Ewropea kollha politika ta' saħitha sabiex inkunu ċerti l-anka torok jimxu ma' responsabiltajiet tagħhom u reammissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Dinja kriżi migratorja u hija kriżi ta' refuġjati, mhux biss migranti. Forsi li għandhom anka jkollhom istat ta' azil. Dinja kwistjoni ta' rida politika li nkunu aktar eh, f'seħtat kontra eh, eh, kontra Turkija ma sibx jissolvi it-3 biljuni għadhom ma tħallsux, ma rridux niftu kapitlu ġdid ma' Turkija u aħna ma nixtiequx li huma jkunu membri magħna. U aħna nixtiequ li żewġ miljon u nofs ta' refuġjati jibqgħu hemmhekk allura ma sibx li hemm mhux negozjaw hemmhekk. Grazzi. Dan ikkonvinċini li hemm xi ħaġa ħażina li ċittadini Britanniċi jistgħu jiddeċidu jibqgħu ġewwa jew le. Imma ma jidirx lix dal-vantiġġi għax il-Kunsill ma ddeċida xejn partikolari fuq il- fuq il-migranti, anzi regala biljuni ta' euro l turkija biex tikkontrolla il-frontieri tagħha. Imma hemm ċittadin Ewropew illi ġi maqtul wara li kien torturat b'mod barbaru taljan. Giulio Reġeni, ġuvni ta' 28 sena, u l-Ewropa ma tollix leħena, hija mistħija. Aħna rridu nkunu nafu mill-Eġittu kif marru l-affarijiet ġara, meta sejdu l-verità, klabna kemm il-darba anka mill-gvern taljan anka l-vuċi tal u l-vuċi tal-Europa hija senti kif inhi wkoll il l-vuċi tal-Sinjora Mogherini. Verament hija mistħija. Is-Sur li sal-minuta. Grazzi ħafna il-summit reċenti Ewropew juri illi il-tkabir tal-Ewropa m'għandux futur fil-format palissa. F'xi stadju dal-wat il-iżviluppi il izviluppi il iżviluppi se jaġlu aktar. Ir-Renju Unit ixtiequ xi tip ta' ċezzjoni tal-status tagħhom biex jibqgħu ġewwa sabiex jiddefendu ċ-ċittadini u sovranità nazzjonali tagħhom. Imma pajjiżi oħrajn ukoll għandhom ċittadini u għandhom sovranità nazzjonali huma wkoll jistgħu jsaqsu l-istess affarijiet u jistgħu jagħmlu bħal Renju Unit. Il-Greċja nifisha bħalissa qiegħda għandha ħafna diffikultajiet u ma jidirx li hemm prosperità u l-Unjoni Ewropea hija mibnija fuq ħafna gideb. Il-preżenza ta' NATO fil-Baħar Eġew il-Grigi jaraw li hija xi ħaġa kontrihom u anka eh, qegħdin jaħdmu mat-Turkija, pajjiż li qatt ma jidħol fl-Unjoni Ewropea il-Greċja qed inbidluha f'ċentru ta' tradizzjoni miftuħ. Grazzi ħafna. Sur Brock. Sur President, President tal-Kunsill u Kummissarju, jiena nixtieq nirringrazzja lill president Tusk u Juncker tal-kooperazzjoni tajba li kellna li kellhom mal-Parlament Ewropew waqt is-summit. Jiena naħseb illi l-interessi Ewropej ma kinux għalbej waqt negozjati imma Renju Unit ħadet dak li xtaqet sabiex ikollha referendum ta' suċċess. Aħna deċidejna li nimxu ma' regoli ta' leġiżlazzjoni e, u aħna ħdimna flimkien biex ikollna proġett Ewropew politiku għall konklużjoni tiegħu. Negozjati ħarġu dan kollu. Fl-opinjoni tiegħi dan il-ftejm huwa wieħed illi huwa fattibli u irridu namlu leġislazzjoni li tista' tkompli tibni fuq dan. David Cameron fl-aħħar qal fl-aħħar ta' negozjati qal illi Renju Unit f'dinja li qiegħda tinbidel m'għandix opportunità li tinfluwenza l-oħrajn ħlif flimkien ħlif li tagħmel dan mal-Unjoni Ewropea. Inkella l-Istati Uniti u r-Russi ħajaslu għal ftehim din hija xi ħaġa li turi li l-pajjiżi nazzjonali ma jistgħux jiksbu ċertu affarijiet waħedhom, iridu naħdmu flimkien. L-affarijiet jistgħu jsiru bl-Unjoni Ewropea u nittama li din tiġi rikonoxuta miċ-ċittadini Ingliżi li jridu jiddeċidu. Hemm karta blu Mr. Anderson taċċetta. Sir Anderson. Grazzi. Sir Brook. Jiena naħseb illi ftejim li mandiġ rikonoxximent ta' dritt morali tal-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro barra mill-euro, eh, naħseb hemm xi ħaġa nieqsa fiha. Inti taqbel ma' ftehim illi hemm bżonn li hemm bżonn ta' ftehim dwar dan. It-trattat tal-Lisbona jgħid b'mod ċar ħafna illi 26 eh, pajjiż għandhom obbligi eh, għall-euro. 19 qed jagħmlu dan u seba' qegħdin fitriq biex jagħmlu dan. U hemm żewġ pajjiżi biss iddeċidu li għandhom l-opt-out u l-opt-in. U hekk inżommu l-istabilità tal-iżvilupp tal-euro, hija xi ħaġa li miftema li ż-żona euro tista' mm, titwessa u ġiet miftema illi kulħadd ħajkollu sitwazzjoni ugwali, imma ftemna wkoll illi seba' pajjiżi ħajkollhom il-vantaġġi kollha tal-riżultati aħarin tal-żona euro. U memx unjoni ta' munita differenti. L-euro hija il-munita ta' l-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li naċċettaw. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sinjura Rodriguez għal minuta. Sur President, inti tkellimt fuq l-investiment għax Schengen. Jiena naħseb illi din hija ideja tajba ħafna għaliex il-frammentazzjoni fil-żona euro għandha bżonn ta' azzjoni urġenta u naħseb irridu anka nżidu l-frontieri Ewropej. Jien ma naħsibx li għandu jkun xi ħajt biex nalqu l-Ewropa. Il-frontieri tal-Ewropa fis-seklu 21 għandha tkun struttura sabiex nkunu nistgħu norganizzaw, niżviluppaw ir-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-nimsieħba ġirin tagħha. Għalhekk naħseb li l-frontieri Ewropej għandha tkun infrastruttura intelligenti u tkun tista' tagħti sigurtà lill ċittadini Ewropej, tkun tista' tiflaħ l-influssi u tagħti sistema għal refugjati bi standards deċendi. Naħseb li dan għandu jkun investiment kbir għal ġejjini, naħseb illi dan it-tip ta' investiment għandu jiġi deċiż malajr. Grazzi. Grazzi issa għaddu għas Sinjura Atkinson għal minuta. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lill mill-Renju Unit Nispera illi ħattu għos dan id-dibattitu. Eh, David Cameron laħa wieħed fil-mija da dak li talab fil-bidla fit-trattat. Jiena kont hemmhekk f'konferenza l-ġimgħa l-oħra u l-Prim Ministru id-deċida illi rrid iltaqa' biss ma' nofs l-MPs u l-mexxejja Ewropej għalkemm aħna qegħdin nirrappreżentaw eh, mijiet ta' MPs oħra mhux se jkun hemm bidla fit-trattat u mhux se jkun konna kontroll fuq il-frontieri u mhux se jkun hemm restrizzjoni fuq il-movement ħieles tan-nies. L-unika vot tal-MPs hawnhekk huwa indikattiv u mhux vinkolanti. Il-ftehim mhuwiex tajjeb u dinja xi ħaġa anke li ntqalet mis-segretarjat tiegħu. L-unika mod ta' kif ikonna l-bidla vera huwa li nivvotaw li noħorġu. Grazzi. Isis. Grazzi. Is-Sinjura eh, MP e li Mess. Grazzi. Grazzi ċer. Eżis ħbieb. Jiena nilqa il-ftejim li wasalna li wasalna liħ pal espressjoni ta' 27 pajjiż fuq il-kondizzjonijiet aċċettabbli kemm għar-Renju Unit u għal kulħadd. U ovvjament bħala kondizjoniet sensibli rridu nkunu konxi li dan il-negozjar ifisser li iżjed irridu kunem iżjed negozjat li jridu jiġu diskussjoni għak il-linja ħamra hawnhekk tal-valuri komuni tagħna u il-prinċipju ta' lebda tibdil fit trattat aħna nirrispett jina nirrispetta u kuntenta nisma il-vuċijiet biex nibqaw ġewwa l-Unjoni Ewropea, anka mir-Renju Unit. Jina kuntenta e, nisma li sur Fox jitkellem favur minnaħa l-oħra, nistgħu nisimgħu is-Sur Farage illi interpreta il-Prim Ministru tal Repubblika Ċeka li qal biss illi jista' jkun hemm mewġa ta' effett domino fuq dan il-referendum bħala konsegwenza negattiva għal kull vot biex stat membru joħroġ mill-Unjoni Ewropea. <clears throat> Jiena favur in-negozjat l-enerġija ta' negozjar ta' Sur Tusk u nixtiequ li jpoġġi iżjed eh, eh, l-istess saħħa ta' negozjar fuq il-kriżi ta' migrazzjoni. Grazzi ħafna, President, Sinjuri, anka jina naqbel li r-Renju Unit għandha tibqa' fih dan l-Unjoni Ewropea. U jina nifhem li intom temnu dan ukoll. Jiena nixtieq nsaqsik din mistoqsija, intom taħsbu li wara l konċessjonijiet li jiena li saru mill-Kunsill ir-Renju Unit u meta nassumu li l-mistoqsijat il-tweġiba tkun iva, għal rassu uniku u il-movement ħieles u trattament indaqs daħa jiġu rispettati. Grazzi. Jiena konvinta li il-ftejim huwa kollu fih dan il-valuri u s-suq uniku jiġi rispettat u koll u dak kollu li semmejt inti ħajġi rispettat ovvjament rridu niddiskutu kull aspetti leġislativi ma l-prinċipji ta' suq uniku mandom xiġu miksura. Is-sur Vajdu Vajdoholzen għal minuta. Grazzi huwa hija ħaġa tajba li għandna bażi tajba għal referendum fir-Renju Unit li jfisser illi nistgħu sempliċement eh, nittamaw li n-nies tar-Renju Unit jieħdu il-deċiżjoni tajba. Sfortunatament ċerti deċiżjonijiet oħrajn daqshekk importanti bħal kriżi tar-rifuġjati ġiet posposta u nittamaw li l-summit ta' 7 ta' marzu joħroġ bċerta b'xi deċiżjoni dwar dan biex jagħti lajnuna korretta u strutturi għal pajjiżi ta' destinazzjoni għanna bżonn iżjed sigurtà u kontrolli fuq il-frontieri u ma nistgħux nippermettu il-frontieri li jiġu jerġgħu mibnija bħala alternattiva ta' dak kollu ma rridux li l-Greċja taġixxi waħida fil-problemi tagħha dawk il-punti kollha soluzzjonijiet Ewropej tant nitkellmu fuqhom rridu jiġu implementati kif suppost. U kif intqal fil-fondazzjoni huwa issa wasal iż-żmien għall-Ewropa u mhux l-Istati Membri biex imorru fit-toroq waħidhom Stat Membru kull wieħed għalih. President, iż-żewġ suġġetti ta' migrazzjoni, il-kwistjoni ta' migrazzjoni u referendum fir-Renju Unit għandhom xi ħaġa komuni bejniethom illi hija li hemm wis politikanti li jridu ikollhom nuqqas ta' responsabilità, nuqqas ta' serjetà u lesti illi jqajmu biża fost in-nies. Il-fattu li li għanna politikanti minn diversi kampi politiċi li għandhom konflitt u li għandhom konflitti fil-partiti rispettivi tagħhom u jridu jżidu l-profil tagħhom anka fġieħ solidarjetà Ewropea u fit tmim u għal-proġett tal unjoni Ewropea. Joġobkom nappella ġibu fit tmim da kollu, tilabux fidejn min irrit il-firda, nisimaw fuq nitkellmu fuq l-għaqda fl-Ewropea Din mhix kwistjoni ta' nazzjonalizzazzjoni u nilabu bligo stana u rridu nedu ċara u tonda mhux aċċettabbli għal ksur ta' liġi fuq in-naħa li tiġi ritaljata minn oħrajn. U noqogħdu joqgħod ikun hemm proliferazzjoni noqogħdu pattuwa wieħed il-ieħor. id-nubit tawiet ma jistawx jiġu maħfura permezz ta' id-nubit ta' ħaddieħor. Irridu attività, azzjoni biex nindirizzaw il-problemi u nelsqu lej soluzzjonijiet u kredibilta u mhux kaos. Grazzi għandek blue card waħda. Sfortunatament hija Missur Palċitis, anzi, Missur Rater Excuse me, sir. Excuse me, excuse me, it was Mr. Balcitis who has asked for... Wassur Balcitis li tallab il-kelma. Skużani, verament, skużani, jiddispjaċini, jiddispjaċini ħafna. Grazzi, President. Sur Karas, inti jett ħafna fil-kontribut tijak? Issa? u jina kol nemmen il-Renjuni tandu jibqa fiħdan l-Unjoni Ewropea u nispera li sens tajjeb jipprevali u jirbaħ imma ma taħsibx il-Kummissjoni Ewropea għandha tpoġġi fil-post għadd ta' miżuri ta' kontingenza li jiġu applikati jekk ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea sričių pasikeitimus apie tai kad jeigu jie naudosis mūsų infrastruktūra kaip norvegija turės mokėti tam tikras įnašus į mūsų smajna ħafna fuq is-city of London u l-importanza tagħha llum. Imma jnaħseb li għandna nitkellmu fuq ta' konsegwenzi potenzjali li jistgħu jiġru ġifiri l-użu tal-infrastrutturi tagħna u kwistjonijiet oħra ma nix nitkellmu fuq u issa dan negozjati f'dan l-aħħar jiem nafu bihom u dan mhux qed jiġu misħuqa biżżejjed. Il-kollegi tiegħi li tkellmu qabli membri tal-Parlament Ewropew għenu l-ħafna kontribuzzjoni biex naslu għal dal riżultat li garantixi li flimkien mal-Kummissjoni l-approċ konġunt Ewropew ma, ma jiġix sagrifikat f'interessi egoistiċi. U kif Manfred Weber qal, u qal illi lan huwa li nsaħħu din l-Unjoni. U jekk ir-Renju Unit kellu jitlaq da ma jkunx il-każ. Aħna mhux se nivvotaw fuq il-proċess ikun kwistjoni ta' iva jew le, imma kull referendum illi jsir il-problema hija li referendum jieħu setat mill-parlamenti, grazzi. Grazzi minn il-President, minħabba nuqqas ta' fejim ħan għamel eċċezzjoni u nippermetti lill-onorevoli membru biex jagħmel mistoqsija tiegħu. Iva, kjoġbok. Grazzi ħafna sur President. Grazzi sur Karas. Ikolli nammetti illi huwa hija salija li inħares lejn l ftehim bejn l-istati bejn il-mexxejja tagħna u s-Sur Cameron dal fit-tmiem il-ġimgħa bħala suċċess. Għax dat-tip dat-tip ta' melodrama jagħti stampa kera ta' impotenza Ewropea daqs li kieku kienet karatterizzata minn nuqqas ta' tmexxija u dan ma jimxix eh, favur in-nies tal-Renju Unit biex jisegwu proġett Ewropew. Ma jurix, ma jatix, ma taħsibx li jati stampa ta' egoizmu. Jien minix kuntent b'dan il-ftejim, għax qed jiftaħ il-bieb għal ħafna ħafna problemi futuri. Grazzi għal darboħra naħseb minn żewġ naħat hemm ċertu fejjim komuni. U kien hemm ukoll nuqqas ta' serjetà fl-implementazzjoni ta' ċerti deċiżjonijiet huwa fidejn eh, dawk in-nies li jieħdu d-deċiżjonijiet li jridu jieħdu lilhom infushom b'serjetà. U jekk le, il-problema hija mhux kwistjoni ta' iva jew le biss. Jiena nemmen il-politikant għandu jiġi iktar serjetà fid-diskussjoni u jaġixxi bid-deċiżjonijiet tiegħu. Il-problemi fl-Stati membri meta jiġu għad deċiżjonijiet fej pajjiż jiġi milob kontra ieħor. Jiena nemmen f'daw il-valuri. Grazzi Viċi President. Huwa fl-interess ta' kulħadd ta' renju Unit li tibqa' ġewwa l-Unjoni Ewropea minkejja dan jekk naqraw il-ftejim kollu kemm u ma nistgħux nkunu eh, kompletament kunter eżempju il-curtailment of social benefits. Dan huwa diskriminatorju u din dinja kampanja kontra ħaddiema min-naħa tal-van tal-Ewropa. Ungeriżi ma jmorrux il-Renju Unit minħabba il-benefiċċji soċjali, jmorru għax m'hemmx xogħol ġewwa pajjiżhom. Dan huwa kumpens li huma m'għandhom li ma jarawx il-familji tagħhom kull filgħaxija għal darb'oħra huma niż vittmi ta' konflitt li qed ipattu għal iktar huma il-fqar illi illi dejjem ibatu meta jkun hemm kunflett dejjem dejjem dejjem ibat il-fqir. Għaliex ma naqtawx allura l-ispiża soċjali kollha kemm hi. Jiena nixtieq niġġielet għal Ewropa illi illi miex mizmuma flimkien minn in-nefqa soċjali inqas. Grazzi l-kelima li jmiss. Grazzi ħafna. Aħna bnejna Unjoni Ewropea biex ma nħallux li jkun hemm konflitti u biex ngħixu fil-paċi. U mhux biex eh, eh, inċedu għal populizmu dawk li għedin dawk li ħolqu l-Unjoni kienu koraġġużi biżejt biex joħolqu l-Eurozone u Schengen Zone u l-Aqda Ewropea. Allura għandna nippreservaw da kollu. Il-President tagħna Weber qal u kellu raġun jgħid li fil-gwerra fil-Libja, fl-Ukrajna, fis-Sirja, fil niprioritizzaw dil-kwistjoni Britannik fuq dal kwistjonijiet kollha. Imma aħna nsaqsu din hija verament priorità fil-kriżi li qegħdin ngħixu fiha mal-qat li tantu għoli fil-Unjoni, Sur Juncker għal dal-axħar jew nkunu koraġġużi jew kollox ħajaqa. Jina nemmen li għanna bżon nkunu koraġġużi li l-Unjoni Ewropea mandiġ taqa u jina nemmen illi n-nies fir-Renju Unit ikunu raġuna nafu li biżejjed u jagħmlu deċiżjoni tajba f'Ġunju jina nemmen li jivvotaw iva biex jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Hija l-unika soluzzjoni tajba kemm għall-Unjoni kif ukoll għall-Renjun il-Gran Brittanja. Intqalu ukoll u grazzi ta' dan li din hija waħda mill-waqtiet perikolużi fl-istorja tal-Unjoni, imma din fin-nofs ta' krizi eh, umanitarja orrenda minn l-aħħar gwerra dinjija u għalhekk qiegħda nistenna għas-7 ta' Marzu b'ottimizmu kbir għax da se joħroġu riżultati ma fissa mit mat-Turkija u nittama li ma jkunix diskussjoni oħra toħra bħal dawn. Taċċetta blu kard sinjura Missur Jakovic irrid inħabbar imma li ħan nitolbu lis sinjura Gijon biex tieħu l-kelma u mbagħad kjoġbok tisimaw il-President Tusk għax għandu jitlaq. Unbat nissuktaw bid-diskussjoni tagħna. Allura dan huwa x-xenarju. Mela, taċċettaw eh, blue card Missur Jakovic Kjoċbok. Tajjeb. Grazzi ċer, grazzi sinjura tal-li aċċettajt il-blue card tiegħi. Kont qed nisma' ħafna nafek sew u naf li inti trid il-Renju Unit biex jibqa' fl-Unjoni Ewropea jiena naqbel miegħek ġifieri it-tnej li għanna u l-Parlament mhux se jiddeċidi dwar dan, ħajkun il-poplu fir-Renju Unit li jiddeċidu, jekk jiddeċidu li jridu jitla, inti taqbel il illi allura din il-tweġiba definita tar-Renju Unit min-naħa tal-Unjoni Ewropea u li m'għandux kien hemm iżjed negozjati f'dak il-każ, għax ir-Renju Unit irid jir negozja l-sħubija mill-ġdid tiegħu. Ħan nipprova nwieġbek Iva naqbem jak, li dan il-ftejim huwa l-aħħar wieħed finali. U l-Kunsill Ewropew għamel konċessjonijiet u vvota b'mod unanimu u jimma nħoss illi aħna natu lill britanniċi l possibilità biex jerġgħu jinnegozjaw is-sħubija tagħhom. Jiġifieri iva, il-tweġiqa għall mistoqsija tiegħek it-tweġiba tiegħi hija iva. Grazzi President, din mistoqsija kollha tal-Brexit u l-mistoqsijiet ta' kriżi tar-refuġjati huma l-istess watta. Huwa verament diffiċli li nkunu maqudin meta ffaċċat minn avversità. Dak li ġi deċiż, ma ġi deċiż assolutament xejn kien ftemit biex jissuktaw dak li kien diġa qed jiġri, imma sfortunatament post eh, xogħol fuq il-post ma ġiex imtejjeb u għatanna bżon e, għajnuna fil-Greċja. Hemm diversi ostakli għaddejjini pal proċessar ta' talbi tal-azil, protezzjoni ta' frontieri ta' frontieri esterni tagħna. U kollox, e, u speċjalment il-Greċja da' e, hemm it-batija hemmhekk għax il-Greċja da tħoss il-pis serju il-jem u l u intwera intwerit il-ħtieġa għal tweġiba l kriżi umanitarja. Allura x'inhu l-punt li jkollok Kunsill Ewropew jekk ma jieħdux deċiżjonijiet bħal dawn? Mhix kwistjoni ta' komunikazzjoni tal-politika, sfortunatament, da ma kienx differenti. Mela, issa l-kellim li jmiss, u mbagħad il-Kummissjoni Dombrovski jitkellem fl-aħħar. Grazzi ħafna. Is-sur just two remarks. The two, Mela, zewċ kummenti. Iż-żewġ li li qed il-lum il-ftehim mar renju Unit u l-migrazzjoni dawn huma żewġ kwistjonijiet li mhumiex separati ma huma marbuta bejnietom. Mem ebda dubju dwar dan. U m'hemmx dubju li kif aħna nisfidaw il-kriżi migratorju eh, ħatkun eh, ta' importanza kbira l kampanja ta' referendum Daw kollha li jixtiequ iżommu l-aqda tal-Unjoni Ewropea, l-aqda tal-punent kollu kemmu, u dawk li jħossu li aħna issa e, ninsabu f'mument epiku, għandhom jappoġġaw pjan komuni bl-ikbar determinazzjoni. Xin fisser bi pjan komuni? Dinja implementazzjoni effettiva tad deċiżjonijiet tagħna rispett sħiħ tal-kodiċi ta' Schengen u azzjoni komuni flimkien mat Turkija. Jekk din l-unità emerġenti fuq azzjoni fuq il-kriżi tal-immigrazzjoni tiġi miksura minn xi ħadd, dawn jistgħu jkunu qegħdin jikkontribwixxu sabiex ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Issa bħalma diġà qed il-ftehim mar-Renju Unit jidħol fis seħ biss jekk il-poplu tal-Renju Unit jivvotaw biex jibqgħu. Jekk huma jivvotaw biex jitilqu, il-ftehim ma jibqax jeżissi. U ħadd m'għandu jkollu illużjonijiet Eh, dan mhuwiex wieħed minn ħafna rounds ta' negozjati mal renju Unit fuq is-subija fl-Unjoni Ewropea kien l-unika negozjati u issa mhux ħajkun hemm iżjed. Grazzi ħafna, skużawni tal irid nitlaq. Grazzi Sur Tusk. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Kefalo Janis għal minuta u nofs. Sur President. Huwa diffiċli li ma taqbilx mal-evalwazzjoni tal-President Juncker u President Tusk dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Renju Unit. Jienet nistana bil-ħerqa ir-referendum mhux ħajkun hemm negozjati wara. Ir-Renju Unit u forsi tiftakru id-diskors Eh, ta' Zurigu, l-Stati Uniti tal-Europa, u rrida tal-Partit kollha tar-Renju Unit, Skozja, eh, Wales, eccetera, din dan referendum qed jeddet il-Renju Unit. Ħassir Ingilterra żgħira. Nizzom il-pożizzjoni tagħha kontra id-dinja. Issa jien għandi kull intenzjoni li inkompli ninvesti f'Schengen u sabiex inżommu dawk il-frontier u mhux nalquhom, it-Turkija hija parti kemm il-problema kif ukoll mis-soluzzjoni. Bil-kriżi migratorja et il-torok qed ippermezzu li għaddu traffikanti u dawk illegali qed isiru kalamita l persuna persuni l ġejjin mill-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u fil-fat fuq ir-riammissjoni ma wetqux dak li wedu u hemm bżonn li nsibu soluzzjoni. Jiena naħseb li l-Ewropa hija kapaċi li tagħmel propju dan u toħroġ b'soluzzjoni, grazzi. Grazzi ħafna għal kellim li miss, Sinjura Kienge għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna rajna Kunsill Ewropew ieħor li jala konklużjoni vojta u aġġornament sal-xar iddieħel fuq il-migrazzjoni. Imma aħna verament nemnu li biex niffaċċaw il-kriżi migratorja il-għan tal-Unjoni Ewropea jrid ikun eh, il-konteniment tal-flussi l-ħarsien tal-frontieri esterni u tnaqqis tal-migrazzjoni irregolari Dan huwa dan l-approċ globali li tantilhom jgħidu bih il-Kunsill Ewropew U xinejdu dwar politika ta' nifs twil li għanda bżon tagħmel eh, ġestjoni tal-migrazzjoni li toħloq kanali ta' migrazzjoni legali li tintegra l-immigranti fil-tessut politiku, ekonomiku, soċjali ta' pajjiżi tagħna l-abbozz tar-rapport tal-Parlament Ewropew fuq il-fenomenu ta' migrazzjoni jagħti risposti konkreti għal dawn il-mistoqsijiet. U għalina dan huwa l-approċċ globali għal fenomenu migratorju aktar solidarjetà u tqassim ġust tal-responsabiltajiet u tal-piżijiet. Hemm bżonn ta' viżjoni tħares il qudiem għal xinkella ħajkonna falliment politiku li qatt ma rajna bħalu kif ukoll nispiċċaw li nitilfu il-ċaqliq ħieles tal-persun li hija parti verament importanti tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l onorevoli Hookmark għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, jena naħseb li hija impressjonanti li fi diskussjonijiet li smajna dal-lum wara nofsinhar kien hemm verament ftit huma eh, dawk li huma kontra li qed jiddiskutu l-problemi li qegħdin niffaċċaw. Għawek maħna xet nitkelmu biz dwar l-Unjoni Ewropea u kif nixtiequ għat t-izviluppa, għawek qed nitkelmu dwar l-Europa, l-istabilta, il-sigurta, il-prosperita u l-sfidi li għanna. U e faċ li naraw xinuma l-sfidi, Putin, Russja, l-Ukrajna, provokazzjonijiet għal numru ta' stati membri Ewropej, u ovvjament nafu li ħafna e, minn dawk li huma kontra l-Europa huma lesti li jċedu għal Putin għalhekk hemm bżonn ta' rkupru ekonomiku, prosperità. U ovvjament ħafna minn dawk li eh, hemm ħafna minnhom ta' dikinna ħalli ma jridux swieq miftuħa. Issa jekk ħarsu li l-problemi dwar l-istabilità u l-instabilità Putin il-problemi fil-Levant Nofsani u fl-Afrika ta' fuq il-kriżijiet innaħseb li ħadd ma jista' jgħid li jista' jsolvi dawn il-problemi jekk ma jkunx maqut. Dawk li jridu l-frammentazzjoni ħaj ħajkunu qegħdin jgħinu biss lil dawk li huma bħal Putin, bħal Le Pen, U aħna irridu nirbħulhom ir-Renju Unit irid jifhem eżattament kemm huwa importanti r renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Herr Hökmark. Sur Hökmark. Għandek blue card mis sinjura Kurek. Jina fil-fat konti kut surpriz li kiku ħat ma <laughs> saqsalwi għal blue card. Grazzi ħafna. U grazzi għal dak li jett fuq teddida, teddida tar Russja għall-Europa speċjalment dik il-parti fejn hemm pajjiżi ma tarax li fil-fatt mhumiex in-nies li jridu jiddiskutu l-Unjoni Ewropea u l-kriżi tagħha imma huma il-gvernijiet u gruppi li għandhom interessi kbar li jittolleraw ehm, ċertu attivitajiet bħal Nord Stream 2 li huma perkolużi għal pajjiżi u għal pajjiżek. Għalhekk ejja ma noqdux waħlu fil-pajjiżi u l-opinjoni pubblika, ejja nimmobilizzaw flimkien il-pajjiżi u l-gvernijiet. Sur Hawkmark għandek nofs minuta. Jien rrid ngħid li jiena konvint mhux ħażin li il-popli tal-Ewropa qed jagħtu li lill istabilità u sigurtà tal-parti mid-dinja ngħixu fiha u ma jridu l-paċi, paċi u jaraw xinu ma t-teddid u ma jridu li aħna jkollna politika ta' enerġija responsabbli, politika ta' klima u politika ambientali. Issa fidejna nassiguraw li nistgħu nagħmlu dan u nurum fl-ma direzzjoni rridu jimxu. U ħadd f'din il-kamra illum war nofsinhar qal li nistgħu insolvu dawn il-problemi aħjar jekk inkunu waħedna. Għaliex meta inti tkun waħdek tkun waħdek f'dinja li għandha bżonn il-laqda. Grazzi ħafna. Issa, l-Onorevoli Valenziano għal minuta. Grazzi, Signora President. Aħna dedikajna ħafna ħin biex nipruvaw nevitaw li jitilqu l-Unjoni il-Renju Unit mill-Unjoni Ewropew jien naħseb li nagħmlu sew li nipruvaw nevitaw il-Brexit. Iżda jena sorpriża mill-ftit ħin u ftit enerġija li dedikajna sabiex nipruvaw nevitaw dak li jena nsemmi l-Eurexit, iġifieri il-ħruġ tal-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea mid-difiża tal-valuri u prinċipji li immexuna il-qoddim. Ġviri il-krizi tar refugġati Il-krizi tar t tirrappreżenta il-krizi reali ta' dak li huwa l-Ewropa palissa ta' dak li l-Ewropa pretendiet li tagħmel u li qed jirnexxilha tikseb. Krizi li qajjem dubju fuq dak kollu li aħna ġilidna għalih Għaliex waqt li aħna ħdimna biex nevitaw il-Brexit, insejna li rridu noqogħdu attenti għall eurexit li ġviri l-isparizzjoni tal-prinċipji ta' solidarjetà u ġustizzja li l-Unjoni Ewropea dejjem rappreżentat sissa. Di ma dix teżisti. Grazzi. Issa l-aħħar kellim qabel il-kaċċi L-Onorevoli Rangel għal minuta u nofs. Signora President, Mirrit Knight li r-riżultat ta' dan il-Kunsill Ewropew dan is-summit li kien hemm fuq il-kwistjoni ta' Renju Unit u il-riżultat li kien l-ħareċ eh, il-ftehim kien sodisfaċenti jiena naħseb li l ftejim qed jirnexxilu iżomm l-interessi tal-Unjoni Ewropea imma fl-istess ħin qed jipprova jakkomoda il-kumplessitajiet li tqajmu mir-Renju Unit u mit-talbiet tar-Renju Unit għalhekk jiena naħseb li r-riżultat huwa set ta' dispożizzjonijiet li huma bilanċati, xirqa u aċċettabbli. Jiena naħseb li dak li huwa deċiżiva u hekk f'din il-kwistjoni issa huwa li l-Unjoni Ewropea l-ewwel net m'għandix tindaħal fl-għażla sovrana tal-poplu tar-Renju Unit u ħilsa li għażlu jekk iridux jew le jibqgħu fl-Unjoni Ewropea jew iridux jitilqu. Imma l-Unjoni Ewropea trid tagħmilha ċara mija fil-mija li jekk ir-Renju Unit jivvota biex jitlaq l-Unjoni Ewropea, din ħajkollha konsegwenzi u dawn il-konsegwenzi ma tistax tmur lura minnhom. Huwa essenzjal li l-votanti tar-Renju Unit huwa ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jifmu li hemm vantaġġi u żvantaġġi fl-Unjoni Ewropea, hemm affarijiet pożittivi, hemm affarijiet negattivi fl-Unjoni Ewropea, hemm dmirijiet u hemm responsabiltajiet, obbligi. Iġbi aħna u għek immorru l lin minn sempliciment votazzjoni ta' darba, din hija xi ħaġa li għandha konsekwenzi u dawn il-konsekwenzi huma li wieħed joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn inqisu dawn il-fatturi kollha u il-poplu tar-Renju Unit eh, u il-popli kollha huma ħinsa li jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom. Grazzi ħafna mela wasalna l-kaċ li issa. Sissa għandi 14 persuna tixtieq titkellem. Nans biex ħankunu nistaw niħdu aktar minn 10. Skont kif indam l ġessjoni tal-ħin, jekk kulħadd iżomm mal-ħin tiegħu forsi jkun iktar faċli nieħdu aktar kelliema. L-ewwel kelliem mm, l-Onorevoli McGuinness għal-minuta. Grazie ħafna, Signor President. Il-laqa tal-Kunsil diskutiet il-migrazzjoni imma ħafna mid dibattit su għawek kien fuq il-referendum tar renju Unit għalek nixtieq nindirizza l-kwistjoni tal-migrazzjoni għax huwa marbut ma' dak li jiġri fir renju Unit u r-riżultat potenzjali ta' dik il-votazzjoni. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea eh, naqset minn dmirijiet tagħha jitħares li pajjiżi bħat Turkija, il-Ġordan, il-Lejbanu eh, li ħadu n-nies u li għamil wednijom eh, li finanzjar ma dom arċivew xej. Din hija kwistjoni li jistħoq ilha ħafna iżjed attenzjoni u aktar enfasi għaliex it-ħassib tan-nies fuq din il-kwistjoni qed taffetwa negattività fuq il-kwistjoni tal-Ewropa fuq il-kwistjoni tal-Renju Unit ma nix nindaħlu, Ista, aħna nistaw nagħtu l-opinjonijiet tagħna u bħala ġar rip għax għandna frontiera ma Renju Unit għax jiena membru Irlandis u hemm l-Irlanda ta' fuq li hija parti hija ġar tagħna, ovvjament huwa eh, fl-interessi tagħna li nżommu l-Renju Unit fil-Unjoni Ewropea. Jissur sur Nikola Caputo għal-minuta. Grazzi biex inwieġeb għal kriżi migratorja il-Kunsill Ewropew laqa favur il-talba li in-NATO tagħti aktar għajnuna għal dak li huwa l-kontrol u s sorveljanza fil-Bahar Eġew. Il-Frontex issa trid tikkopera direttament u mill-viċin ma' NATO. It-twetti tal-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea u Turkija hija priorità strateġika fuq livell dinji biex iżomm dawn il-flussi migratorji trid tnaqqas mod sostenibbli idħul illegali fl-Unjoni Ewropea min-naħa ta' Turkija permezz ta' sforzi addizzjonali jistgħu jgarantixxu l-effikaċja l-implementazzjoni effikaċi tal-pjantazzjoni u ovvjament għandna bżonn ta' aktar sforzi biex nigarantixxu dan il-garanti dan il- eh, garanziji u il-summit ta' 7 ta' marzu importanti. Issa dwar il-Brexit, din hija xi ħaġa tkun fatali għall istabilità tal-Unjoni Ewropea ma mhux biss anke l-ekonomija tar-Renju Unit u anke jekk il-ftehim mhuwiex dak li ridna e, tajjeb dak li ddeċida il-Kunsill issa rridu nagħmlu sforzi kollha possibbli biex inżommu lill-Renju Unit fl-Ewropa biex inbidlu l-Ewropa biex ikonna aktar Ewropa biex insalvaw l-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa is-sur notis maris għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President it-torok qed ikomplu jibatu eluf ta' persuni eh, fil-Greċja jaqsmu l-bahar u jaslu eh, il-bahar biex jaslu fil-Greċja. U huwa possibbli li eh, il-Greċja ħassir black hole enormi. U anka il-fajro meta il-frontieri Sissa, biss 400 reġaw eh, ġew sistemati jew intbatu lura, il-fatt huwa li huma irridu jiġu il-Greċja xed jittamaw li mbagħad minn hemmhekk ikun jistgħu jibqgħu mixin lejn il-Ġermanja. U ma jridu jgħaddu permezz tal-Bulgarija. L-unika mod kif jistgħu jagħmlu dan huwa jekk il-Greċja titlaq minn Schengen. Sabiex tkun tista' tuża il-militari, il-nejvi tagħha biex tagħmel patrulji fuq il-frontieri tal-bahar. Mandiċ tkompli tapplika il-Dublin li Dublin tlieta raġunijiet ta' sigurta u sigurezza pubblika. Grazzi. Grazzi ħafna kellim li miss. L-Onorevoli Barandika għal-minuta. Grazzi, Signora President il-partit tiegħi ilu mis snin 30 favur l-Ewropa. Għalhekk aħna llum irridu ngħidu lejn mħasbin dwar il-kontenut ta' ftehim li qed ixekkel il-konsolidazzjoni federali li qed jinsisti forma opaka ta' kif isiru negozjati. Fortunatament il-Parlament għandu xorta waħda ċertu kapaċità ta' titjib għal dokument li beda jinkiteb aktar biex isolvi il-problemi interni ta' Cameron fir-Renju Unit minn li tal-Ewropa jew tal-Ewropej. Minn barra dan Brussell intużat f'dibattitu eh, nazzjonali U din il-kondizjoni Ewropejista li hija maqsum minn pajjiżi oħra, eh, infetħet tal-mod eh, li Naħseb aħjar nibdew nitkellmu dwar England exit u mhux Brexit, ġifieri mhux ir-Renju Unit kollu kemm huwa l-Ingilterra biss. Inkien ħakru qegħdin niftħu eh, dibattitu ieħor fuq il-dritt tal-istati li jiddeċiedu. U aħna naħseb naqblu li rridu eh, naraw eh, il-perspettiva tal-Iskozja, il-Wales, l-Irlanda, ġifieri din hija kwistjoni tad-demokrazija. Grazzi. Rejta Tanja Gonzalez Peñas fi minute. L-Onorevoli Gonzales Penjas. Grazie ħafna, Signora President. Kollegi, dan il-weekend omna biftejji ma' unit li jgħid ħafna dwar l-Ewropa li qegħdin nibnu. L-Ewropa ta' żewġ veloċitajiet li tkellimna fil-bidu tal-kriżi diġà hija realtà il-marġni ta' aġir li mhux qed jiġi permess lil pajjiżi tan nofsinhar qed iċedu għal kwistjonijiet oħra taħt it-teddit il-kondizjonijiet li ġew aċċettati mill-Kunsill qegħdin ikomplu jwaslu għal aktar diżugwaljanzi u mhux biss tal-pagi imma wkoll l-status ta' ċittadinanza fir-Renju Unit hemm 180 elf ċittadini Spanjoli li eh, ħajspiċċaw eh, ċittadini tat-tieni livell u xorta waħda jkontribwixxu għas-sosteniment tal-Istat għalhekk dan il-karattru arbitrarju ta' dan il-ftehim li jmur kontra l-artiklu 45 u 46 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea nitkellmu kontrih. Din hija differenzazzjoni għal dawk il-pajjiżi li qegħdin jirċievu impożizzjoni ta' awsterità mingħajr ma jistgħu jinnegozjaw. Grazzi. Iktarejtna jista' Xoltan Balzu fi minuta. L-Onorevoli Xoltan Balzu għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President Mela jena nishtiq nikkwota mid-dokument li ġi aċċettat f'dan is-summit. Il-relazzjonijiet bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea is-sovranità tal-Istati membri. L-Istati membri jaqblu li ir-Renju Unit biex impenja ruħa għal Ever Closer Union fl-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li tkun parti mit-trattati meta daw jiġu emendati id-darba li jmiss iġviri dawn ir-referenzi mhux ħajnkludu il renju Unit. Din hija importanti ħafna mhijiex biss simbolika fl-leġizlazzjoni aktar tard ta' dawk il-liġijiet kollha li jqarbu l-Ewropa dejjem aktar lejn xulxin mhux ħadd affettwa ir-Renju Unit. Imma din twassal għal kwistjoni dwar id-diskriminazzjoni. Li niġildu kontra d-diskriminazzjoni huwa valur Ewropew, ġifieri dan id-dritt irid jingħata lill-pajjiżi kollha l-oħra li għandhom interess li kollom kooperazzjoni u jiena nittama li l-Ungerija dal-waqt tuża din l-istess opportunità li għandu Renju Unit. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Shoulder. Jekk jgħataw? Huwa evidenti illi mulli li mixxol tal-Unjoni Ewropea li kien mamul għal rebħa demokratika il-Konsil ta' ġimgħa l-oħra hija ftejn biex nissodisfa ċertu tħassib u forsi anka minista nisaġra ta' stat membru wieħed. L-istati membri l-oħrajn irridjom sagrifiċu u l-Renju Unit mura aħjar fl-Unjoni Ewropea mill-barra u l-istati membri ma jistawx jifacċaw l-sfidi ekonomiċi ta', dinja globalizzata imma li konna unjoni aktar b'saħħita u maquda tkun aħjar. Allura dan il-ftejim ma jfissirx li jista' jkun hemm aktar talbit speċjali għal pajjiżi l-oħrajn fuq medda qasira jew twila ta' żmien għal problemi li jkollhom. Grazzi. Grazzi il-kellim li miss. Juan Fernandez Lopez Aguirre. Grazzi, Signora President. Il-konklużjoni tal-Kunsil edin eh, la xi ħaġa lesta okkażjoni li turina li ftejim ħażin aħjar minn nuqqas ta' ftejim ġifieri li wasal għal ħruġ tar-Renju Imma rridu naraw ir-responsabiltajiet ta' Cameron għaliex għalhekk għandu eh, eh, il-partit tiegħu maqsum u il-poplu tar-Renju Unit ħakolli jiddeċidi fil-referendum imma hekk irridu naraw li l-Kummissjoni tirrispetta id-drittijiet tad nidem u l-proċess tad-deċiżjonijiet u l-implementazzjoni ta' dawn il-konklużjonijiet jekk dawn jitwettqu u rridu naraw li dawn ma jiksrux il-prinċipju fundamentali tal-ċaqliq eh, ħilis tal-persuni li huwa parti fundamentali mill-Unjoni Ewropea u ma jispiċċawx iċ-ċittadini Ewropej jispiċċaw migranti huma stess u li mhumiex tal-istess eh, livell bħal oħrajn. Uridu naraw u koll il-Kunsil kellu jiddiskuti il-kwistjoni eh, tal-migrazzjoni li sissa għadu maġi diskus xej u l-ammont ta' riallokazzjonijiet għadhom ma sarux. Grazzi. Grazzi, Sir Tomasic, għal-minuta. Grazzi il-stqarrijiet il-ħarġu wara il-negozjati ġaluna naħsbu illi iż-żewġ naħat kienu kontenti bil-ftejn. Iżda, ir-reazzjonijiet ta' ċittadini Ingliżi juru illi xorta waħda numru kbir illi mhumiex kuntenti b'dan il Dan jfisser illi anka jekk ir-Renju Unit jibqgħu fl-Unjoni Ewropea eh, xorta waħda rridu nagħmlu riforma ta' din il-komunità. Il-modell federali illi ħafna mexxej għadin jitolbu għalih u anka dak li qed nitolbu ħafna minna mhuwiex ġurnata u għandna bżonn ta' ġentralizzazzjoni tas seta politika fuq livell Ewropew u nazzjonali. Ejja ma noqdu attenti jekk eh, ir-Renju Unit ehm, tibqa fl-Unjoni Ewropea, mhux se twaqqaf l-Ingliżi li qegħdin jilmentaw fuq l-Unjoni Ewropea. Minnaħa l-oħra, ir-Renju Unit toħroġ, mhux se twaqqaf lilna milli nitolbu għal-aktar riforma. Il-kellim li jmess għal-muta. Toti politiki tix komissjon, ine ipokritiki. Grazzi, Signora President. Il-politiki tal-Komissjoni huma ipokriti u għana konna nafu dwar dan. Id-deċizjonijiet unt għattajdinna illi ma nistawx nimplementaw approċ Ewropew fuq il-kriżi migratorja, x'seħ mill-istituzzjonijiet tant b'saħħithom Ewropej li qegħdin jimponu memorandum u politiki ta' awsterità. Din hija l-istess istituzzjoni jew ma tistgħux tagħmlu dawn l-affarijiet. F'jannar 60,000 refuġjat daħlu fil-Greċja dawn huma mwaqfa fil-frontieri u dan ħajwassal għal miljun oħra li jinżammu hemmhekk. Inti qed tipprova tħadem ir-regolament ta' Dublin għal dar boħra u bil-ftehim tal-gvern Grek qed naraw il-patrulli tan-NATO u s-sitwazzjoni ħatmur għall-lar. U aħna niġu sforzati li nidħlu f'rivoluzzjoni politika. X'tista' jseħħ għal Greċja? u ma tamx differenza mill ma l-Europa li ma l-enti taħarsu leha. Grazzi ħafna issa naddu għas-Sur Konstantinos Papalatis. Grazzi. Ejja Għadu attenti u eh, l-affarijiet mhux se implementati għaliex ġew miksura minħabba li ħafna refuġjati huma miżmuma fil-Greċja. Fit-12 ta' frar il-Kunsill Ewropew approva r rakkomandazzjonijiet Kien hemm il-frontieri, il-verifiki u kien hemm anke il-fatt li nagħlqu l-frontieri, limiti ta' refuġjati, monopolji sabiex wieħed kun jista' jażel e, u jisib l-impjek bl-irħis. Issa bil-ftejm tal-gvern Grek in-NATO issa ħajkunu qegħdin jisfidaw il-regoli nazzjonali tal-Greċja il-nies tal-Greċja jekk in-nies ħajibqaw din is-sitwazzjoni mela ra ħajkun hemm periklu. Rridu ngħinu lil-nies sabiex jiġġieldu l-faxxisti u nkunu ċerti illi l-persuni jkunu jistgħu jgħaddu għal punt għal pajjiż li jixtiequ jispiċċaw fih. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sur Marja Spiraki. Grazzi ħafna, Sinjura President, Viċi President l-azzjoni konġunta trid tkun il-gwida tagħna u jrid ikun hemm azzjoni komuni. Issa, x'se bil-relokazzjoni sforzata? Jekk dan ma jsirx, mela l ħajkun hemm xi tip ta' ta', ta sanzjonijiet u l-pajjiżi li qegħdin f'default mhumiex se jirċievu il-flus għall-istrutturar jew se jagħmlu l-affarijiet waħedhom bħal pajjiżi bħall Ungarija. ħan niksru il-liġi internazzjonali, pajjiż bħal Turkija se jikser il-liġi internazzjonali, per eżempju, aħna ma nixtuqux illi inkaxku saqajna mill-istati membri. Grazzi. Grazzi, issa l-aħħar kellim Sir Brennan f'din il-proċedura ta' catch the eye. Jiena ma nasibx li jiena waħdi illi eh, imħaseb fuq il-pozizjoni tal-partiz ehm, demokratiċi tal-Irlanda huma qed jopponu illi ehm, l-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea, imma huma eh, partit tal-Unjonisti ehm, imma jekk ir-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea ħajwassal referendum ieħor fl-Iskozja u jekk l-Iskozja toħroġ mela allura lura eh, musa jkun hemm l-ebda Unjoni u mhux se jkun hemm il-Union Jack, ma jistax ikun hemm il-Union Jack mingħajr il-bandiera ta' St. Andrews u allura jiena nitlob li dan il-partit biex jerġgħu jikkonsidraw il-pożizzjoni tagħhom. Kif jista' jkun hemm partit unjonista meta jkunu qegħdin jaħdmu biex ikissru l-Unjoni? Jekk jogħġobkom bidlu il-pożizzjoni tagħkom. Grazzi, Sinjora Mova. Dan huwa point of order. Jina xtaqt eh, nitkellem fil-kaġ fil-bidu tlabta din u ma nafx kif iddeċidejtu min ħaj jitkellem. Ħaġa oħra, x'se jiġri f'din il-kamra jekk aktar minn 50 persuna mill-iktar minn 700 persuna jiġu hawnhekk preżenti. Dawk il-ftit ftit tużan li qegħdin hawnhekk m'għandhomx opportunità jitkellmu xorta waħda. Grazzi ħafna. Fil-proċedura ta' catch DI aħna niprovaw nilqa' kemm jista' jkun nies imma rridu nżommu bilanċ bejn il-gruppi il-kbar u dawk żgħar. Il-grupp il-kbar kellhom tliet kellima, mill-gruppi żgħar tnejn u dawk li mhumiex affiliati ma' l-ebda grupp pal kollega tiegħek mill-Ungarija eh, kien hemm persona waħda u kien hemm xi ħadd ieħor mill-membri mhux affiljati. Naħseb dinja xi ħaġa li tista' tifhimha. Inti kont l-ewwel persuna mill-membri mhux affiljati illi ehm, ġiet mill fil-catch DI u kien hemm tnejn oħra. Naħseb allura ehm, ħadimna b'mod ġust fil-plenarja. Issa ngħaddu għall kummissarju Dombrovskis, nadilek il-kelma, sabiex tala' dan il-punt fisem il-Kommissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Fuq il-negozjati tal Unit. Mela, il-kapijiet tal-Istat u l-gvernijiet ftemu fuq ftehim il-ġimgħa l-oħra dwar fuq il tassib tas-Sur Cameron u issa id-deċiżjoni hija fidejn iċ-ċittadini tal-Ingilterra bħal ma qal il-President Juncker jekk ir-riżultat ikun pożittiv il-Kummissjoni mill-ewwel se daħal proposti leġislattivi qudiem il-Parlament u l-Kunsill sabiex jimplementaw l-ftejn. Dwar il-kriżi migratorja tar refuġjati il-Kummissjoni da taħdem il-ħin kollu sabiex tiġira din il-kriżi. Aħna naħsbu li s-soluzzjoni tista' ssir biss fuq livell Ewropew. L-Istati membri jridu jikkoperaw bejnietom u jimplementaw il-ftehimiet li diġà ntlaħqu. Mela nistaw naraw l-ewwel sinjali pożittivi ta' ta' ġestjoni tajba tal-frontieri esterni, il-hotspots, u l-Komissjoni qiegħda taħdem biex tippreżenta miżuri ulterjuri biex itejbu e, e, fil-żmien qasir. L-azzjoni konċertata mal-imsieħba esterni ta' importanza kbira u l laqat ma' Turkija u f'Marzu eh, se jkunu importanti ħafna. U rridu għal daqstat namlu risposta koordinata fuq il-krizi. Grazie. Grazie ħafna.